So I, I suggest that we, that we start. Ġerixi li nibdow. Għandi xi punti xin għanna l-interpretazzjoni fil-lingwi kollha. Imma m'għandniex il-Gaelic. Nixtieq ukoll ngħidilkom li dan is-smieħ qed jiġi web streamed u l-interventi tagħkom se jkunu irreġistrati. Eh, membri mistiedna nil-għakom għal din il-laqa parlamentari li organizzata mill kumitat eh, legali u tal-petizzjonijiet għanna u koll partiċipazzjoni tal-Ombudsman Ewropew nispera li din dan se jkun ċansa lina biex nitħattu ftit fuq il-prassi tajban kif fuq l-applikazzjoni ta' dritt tal-Unjoni. Nistgħu naqblu li l-trasposizzjoni, l-implementazzjoni u l-applikazzjoni ta' dan id-dritt mhumiex biss fuq eh, ordni ta' teknikalitajiet nitkellmu fuq l-Unjoni Demokrazija tagħna li qiegħda tiffaċċja wkoll sfidi kriżi ta' dritt l-istat ta' dritt u Anki il-fat li ċittadini mutanġadhom qed jemnu u javdaw lill-Unjoni fuq il-wedit li kienet għamlet għalhekk l-implementazzjoni effettiva tal-dritt tal-Unjoni hija ħaġa importanti ħafna biex aħna nibqgħu kredibbli u anki ikonna sens ta' leġittimità. L-Ewropa tista' taddi l-benefiċċji liċ-ċittadini u anki lin-negozji jekk din tiġi l-idrit jiġi applikat kif suppost. Jekk dan ma nagħmlux mod tajjeb, Eh, ġifri leġislazzjoni tal-Unjoni, ovvjament tkun qed tnaqqar il-benefiċċji li ċittadini jistennew mid-dritt tal-Unjoni. Għalhekk il tagħna tal-lum hija importanti, irridu nkomplu nsaħħu l-impentana sabiex il-leġislazzjoni dispożizzjonijiet li nsibu fiha ma jintilfux meta jitkun qed issir fil-proċess ta' trasposizzjoni u implementazzjoni. Ovvjament parlamenti nazzjonali huma għandhom ruol importanti, għandhom rwol ta' kif se jfasslu il-leġizlazzjoni Ewropea u anki l-linji ta' politika li kelma mar jevolvi mill-Trattat ta' Lisbona. Dawn huma eh, involuti fil-istadju tal-bidu fil-leġizlazzjoni u l-linji ta' politika mħabba dialogu bejn il-Parlamenti Nazzjonali u anki l-istituzzjonijiet Ewropej u kol fl-eżerċizzju tal-setta ta' skrutinju li għandhom dwar il- konformità tal-proposti ta' dritta l-Unjoni mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan kollu jgħati spinta l qoddim dak kollu li għandu x'aqsam l azzjoni leġittimità tal-azzjoni tal-Unjoni. Imma l-Parlamenti Nazzjonali mhumiex l-uniċi li huma involuti fil-implementazzjoni. Numru ta' atturi fuq il-livell nazzjonali, reġjonali, lokali u anki hemm il-rati nazzjonali. U għalhekk aħna rridu naraw li jkun hemm liġijiet li jkunu bazati fuq il-provi li jkunu trasparenti u dak jkunu aċċessibbli jistgħu jiġu implementati b'mod tajjeb. ċittadini u negozji bekk ikunu jistgħu jifmu aħjar x'nu ma drijiet tagħhom x'nu ma l-dmirijiet tagħhom biex ikun hemm infurzar aħjar. Għalhekk nispera li se jkollna ġurnata tajba ta' bdil ta' edeja eh, tagħna u mal lowel se nisimgħu il-sur Is-sur Saki. Iva, mm, eżis membri tal-Parlament Ewropew, parteċipanti u l-kellima, huwa privileġġ għalija li nilqakom hawnhekk illum għandhom tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet nilqa il-parteċipanti kollha għal din il-laqa imħalta ma flimkien mal-Komitat Legali u anki mal-Ombudsman Ewropew. Se nindirizzaw is suġġetta l-trasposizjoni, l-implementazzjoni u l-applikazzjoni ta' dritt tal-Unjoni. Qed sa naraw jekk nkunu x'nistgħu nindirizzaw il-tassib tal-ċittadini meta qed nitkellmu ukoll fuq il-petizzjonijiet. Mill-case studies li ħa naraw dal-ħodu, se naraw ġifiri xkienu l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea li, em, li fuqhom kien hemm l-iktar numru ta' petizzjonijiet. Il-direttiva tal-2014 dwar proġetti um, pubbliċi u privati fuq l-ambjent, umbat il-regolament ta' l-2004 dwar il-PNR, l-ambjent u drittijiet tal-konsumaturi huma importanti għal ċittadini u jaħsbu li l-dritt tal-Unjoni jista' jiġi implementati u applikat mod aħjar mill-Istati membri dawn dan it-ħassib jiġustifika il-prezenza tal-Ombudsman tal-Parlamenti Nazzjonali u anki li għanna tim ta' esperti li diskutu dawn dan is-suġġett. Jiena nispera li se jkollna dibattitu tajjeb bejnietna u nitlob is-Sinjura Selin Downer, il-deputat Segretar ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea. Iva, jiena nixtieq naqsam ma'kom ftit kliem ta' introduzzjoni għax għandna ġurnata interessanti u dama kif qal il-President Juncker fil-indirizz tal-Istat tal-Unjoni fl-aħħar wieħed jew, l-Unjoni hija komunità ta' dritt u l-applikazzjoni hija tagħhom hija essenzjali sabiex iċ-ċittadini u n-negozjanti jkunu jistgħu joħorġu l-aħjar benefiċċju l-applikazzjoni tajba tagħha tiskura li dawn ikollhom il-drittijiet dritt li ittijom id-dritt tal-Unjoni imma li jisibu ukoll il-modi ta' kif huma jistaw jilmentaw meta jkun hemm nuqqas ta' dan id-dritt. Mżon ġifiri naraw li l-applikazzjoni ta' dan id-dritt isir bl-iktar mod xieraq Għannejdilkom ftit xinu xol tal-Komissjoni xi sentejlu adottajna komunikat li fih insibu approċ iktar strateġiku, iktar ifukat l-infurzar. EU law better results through better application dan il-komunikat kien ibbażat fuq żewġ prinċipji l ewwel kif naħdmu aħjar ma l-istati membri biex ikun hemm ovvjament l-aħjar l-applikazzjoni għax li inti tilqa prevenzjoni aħjar milli mbagħad id-dowi u fl-approċ dejjem edna li aħjar ma jiġrux li tevita li jiġru il-problemi. Uħdimna ma l-autoritajiet nazjonali, parlamenti nazjonali eh, fil-fazi tal-trasposizjoni tal-direttivi tal-Unjoni natu ħafna eh, għodot li l-istati membri sabiex dawn ikunu jafu kif eh, u għal aħjar mazz mezz biex jimplementaw dawn il-liġijiet. Imma dan jiġri kol meta aħna nkun qed nifaċċaw xi ilment minn xi ċittadin jew xi negozju u qabel imorru mal-ewwel il-qorti biex Eh, nirrikorrux għax dan il-proċess li huwa kemm xejn eh, twil nippruvaw li ikonna dialogu l-ewwel mal-istati membri biex nilħu forsi eh, mod ta' kif insibu soluzzjoni. Umbagħad hemm il-politika ta' nfurzar fil-kummissjoni li taġixxi ta' malaj fuq dawk il-kwistjonijiet li ma nkunux li sna minnhom permezz ta' dialogu. U fil-komunikat nsibu erba prioritajiet tal-intervent tal kummissjoni l-ewwel net f'każijiet fej trasposizjoni ma sarit jew saret ħażin, ġifiri fej direttivi ma sarux eh, liġijiet. Umbat, meta ma jkunx hemm fit-tieni meta l-qorti ma tiġix segwita. U wkoll meta hemm il-kompetenza esklusiva tal-Kummissjoni. Dawn huma l-erba' prioritajiet aħna naraw li għal-ċittadini u għal-negozji mux l-aħjar mod ta' kif ikun hemm infurzar għalhekk il-partnership ma l-Ombudsman eh, Ewropa u anke nazzjonali huwa importanti ħafna għax għaċ-ċittadini intom se tkunu l-ewwel bib li se jħabtu meta jkun hemm xi ilmenti minnaħa ta' ċittadini. Umbat, intom meta tagħmlu l-investigazzjoni tagħkom tistgħu issiru ksur ta' din il-liġi Ewropea. U il-Kummissjoni hemmhekk tkun ir-rwol tagħha li tindirizza għalhekk il-verament partnership. Xi sena ilu kellna l-ewwel sessjoni ta' ħidma mal-Ombudsman Ewropew u anki ma' dak nazzjonali u mal-Kummissjoni l-ideja kienet li kif verament nistaw aħna natu ħajja dan il-partnership ta' bejnietna. Dal-waqt norganizzaw u kol xilaqa oħra. Issa, sentej wara l-komunikat, fiex edin bl-inforzar, l-orti ta' l f f'settembru ħarġet b'rapport li jati ideja ċara ta' kif qed jiġu l-affarijiet palissa. Il-rapport jirrikonoxxa l-isforzi tal-Kommissjoni biex aħna insaħħu l-infurzar tal-dritt tal-Unjoni u ħarġet erba punti li ħarġu il-prioritajiet nifukaw fuq il-ksur prinċipali Umbat li aħna għanna il-benchmarks li ħriġna għalina biex nkunu nistaw naġiġu ktar ta' malaj. It-tielet li għanna dritt li aħna insaħħu l-kooperazzjoni diskussjoni mal-Istati membri u il-mod ta' kif aħna provajna nikkomunikaw mal-nis eh, mal-pubbliku kollu kemmu ma' l-imsieħba tagħna. Eh, aħna ħadna koll nota ta' żewġ eh, punti fej il-qort għaltinem bżon daħdmu aħjar Iċifiri, il-mod ta' kif aħna eh, insegwu id-drittijiet ta' ċittadini anki meta jkun hemm il-menti. Aħna perswazi li l-menti eh, umma importanti eh, biex nkunu nafu fej edin fej qed jiġri l-ksur għax aħna minna ta' Brussel jekk il-persuni ma jresqunnix l-menti ma nkunux nafu li qed isir ksur għalhekk aħna napprezzaw dan u nipruvaw u kol nsegwuhom bil-amministrazzjoni tajba ġifiri. Nirrispondu malaj, intuhom u kol il-pariri. U aħna nirrispondu għom u kol fi żmien ta' 12 xar, din hija sfida lina. U naraw ukoll dan eh, l-expectation management ħafna drabi min jirressaq l-ilment eh, jitlob kumpens għax ikun qed eh, isofri kien vittma ta' ksur. Imma ovvjament aħna ma nistawx nagħtu kumpens huma l-qrati nazzjonali li jagħmlu dan u kompitu tagħhom mhux tagħna. Għalhekk aħna qed nippruvaw nagħtu ktar l-informazzjoni ċittadini u l-Ombudsman Nazzjonali jista' jgħin ħafna biex eh, juri li ċittadini fejn it-triq bi fejn ikunu jistaw jisibu eh, kumpens. It-tini punt fej e, il-qorti għaltinna li nistaw naħmu aħjar huwa fil-kamp ta' trasparenza. Anki ġifiri fuq il-xol ta' nfurzar ma' mill-lider mux bizzejiet. U it-talba ta' ċittadina fuq trasparenza tinqasam fit-tnej. Huma jridu jkunu jafu x'qed nagħmlu meta jkun hemm infurzar, x'każijiet qegħdin eh, nieħdu ħsieb għalhekk jiġifieri qed noħorġu il-press releases wara li jkun hemm xi ċiklu ta' ksur, aħna noħorġu wkoll rapport ta' kull sena dwar il-każijiet ta' ksur Ovvjament il-diskussjoni ma' dan il-kumitat li namlu għaw u għaw kol punt importanti biex ikonna dan il-dialogu u li jisir kol skrutinju fuq il-kazijiet. Naraw u kol ikonna dan il-feedback imma ċittadini u ma' interessati u kol fuq il-mod ta' kif qed jiġu trasposti il-direttivi fl-istati membri, anki fl-istati membri differenti edin nipruvaw naraw kif il-Parlamenti Nazzjonali jimplementaw id-direttiva jekk forsi marru oltre għax ridu ikunem regolamenti iktar mill-li toffri il-direttiva u għedin naħdmu fuq dan kollha biex l-informazzjoni tkun iktar kompluta u tkun aċċessibbli għal ċittadini u għan negozji. F'dan il-kontest, il-dritt tal-regoli tal-Parlament Nazzjonali huwa importanti ħafna. Irridu naraw li trasposizzjoni mill-Parlamenti Nazzjonali issir mod tajjeb. U ħaġa oħra importanti hija li d-diskussjoni politika issir fl-oqsma eh, nazzjonali tal-parlamenti nazzjonali. Għalhekk din l-interazzjoni li għanna l umma l parlament Nazzjonali għalina hija importanti ħafna. Nala u nerġa' nisħaq fuq il-fatt li l-implementazzjoni ta' dritt tal-Unjoni hija eh, ċaxol xogħol tagħna l-kol eh, istituzzjonijiet Ewropej u anke nazzjonali u mhix xi ħaġa statika hija dinamika għalhekk iridu dejjem aħna insaħħuha mux għet nitkelmu fuq grupp ta' regoli statiċi għawnek. Il-ġimma l-oħra ħriġna komunikat fuq is-suq uniku. Dan ħareġ wara li kienem talba mill-Kunsil Ewropew talab il-Kummissjoni biex aħna nidentifikaw l-ostakol li baqa biex jaħdem tajjeb is-suq uniku. Aħna studjajna dan kollu, rajna fej kienu il-lakuni, rajna fej ridu naħdmu fuq il-propost li għadhom pendenti mal-kolleġislaturi u em sezzjoni li verament rajna li kienet neqsa hija l-implementazzjoni fuq livell Ewropew nazzjonali u anki lokali. Għalhekk verament illum hija importanti fuq l-implementazzjoni tal-liġi għax ir-regoli ma jistgħux jaħdmu jekk ma jkunx hemm tħul eh, fis seħħ l-implementazzjoni għalhekk nispera li ħajkonna dibattitu tajjeb illum u jiena ħanisma' ħnistana bil-ħerqa li biex nismakom. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi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 l-abilta li n-nis jifmu kif isiru l-liġijiet u kif jaffetwaw il-ħajiet tagħhom u din hija l-essenza tad-demokrazija, però importanti għal bżonn uman tal-awtonomija u ta' kontroll il-sensazzjoni li għanna valur il-ħajja tagħna mhix iddeterminata mill-oħrajn biss f'soċjetajiet interkonnessi u f'dinja fejn teknoloġiji ġodda għandhom kontroll kbir fuq l-aġenda politika, jista' jkun faċli għal l-individwi illi jemnu jew inkella eh, jitwaslu sabiex jemnu illi huma m'għandhomx kontroll fuq il-liġijiet illi jgvernaw id-dinja li fiha jgħixu. Mhix koinċidenza illi l-mexxejja tal-kampanja tal-Brexit użaw l-slogan Take Back Control waqt il-referendum għax jafu illi eh, tappella għal bżon profond ta' ħafna nies. ħafna nies jasbu li tilfu l-kontroll, tilfu il-kredibilità, l-leġitimità tal-istituzzjonijiet tal eh, eh, ibatu, anki jekk huma demokratiċi din il-narrativa tintuża mill-Euroxettiċi sabiex jattakkaw l-Unjoni Ewropea, però xi wħud li huma favur l-Unjoni Ewropea koll jagħmlu dan għaliex jagħtu tort lil Brussell eh, meta jkun hemm eh, liġijiet li jiġu perċetti b'mod negattiv. Umbat ikunu ma stess li jkunu ħadu deċiżjoni fuq xi ħaġa li mbagħad jikkritikaw jew ma jkunux konformi magħha. Riċentament fl inkjesta tiegħi fuq eh, ir-responsabilità għaddej deċiżjoni fil-Kunsill li bħalissa qiegħed quddiem il- eh, parlament hemm id-dritt li ċ-ċittadini jkunu jafu x'ġi adottat mill-gvernijiet tagħhom meta l-leġiżlazzjoni tkun saret fi Brussell. Dan il-gvern ikun qed jipproponi wkoll il-leġiżlazzjonijiet lura fil-pajjiż. Tajjeb li nuru l-pubbliku kif isiru l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni bdiet eh, proċeduri ta' ksur fuq 716 eh, il-każ. Għal dawk li għandhom il-mezzi, il-proċedimenti legali jistgħu jkunu effettivi palma rajna f'Settembru fil kasta ta' xi ħaddiema. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom odot il jistgħu jużaw l-uffiċju tiegħu dak ta' ombudsman oħra jistgħu jkollhom rol importanti aħna nistgħu nkunu pont bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjoni nazzjonali, però permezz tal-kollaborazzjoni tagħna permezz tan-netwerk tal-Ombudsman Ewropej aħna qed nippruvaw nibnu bond bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll bdejna namlu investigazzjonijiet paralleli fejn kwistjonijiet ta' interess pubbliku jkollhom eh, ħidma mill konġunta. Rajna il-rwol dirett tal-parlamenti. Dawn għandhom rwol definit bħal trasposizjoni ta' direttivi u mekanizmi ġodda bħal proċedura tal-Eurocard. Il-Komitati tal-Parlament Ewropew kollu importanti f'dan il-proċess. Jina u koll etnu pjaċir li għed titħarsu lejn l-applikazzjoni tal-liġi, mux lejn kif isiru liġijiet biss. Huwa kruċjali illi kulħadd iħoss illi għandu seta li jgħamil l rol tiegħu u dan ifisser mhux biss il għajmu kuxjenza u ninkoraġġixu nisa biex jagħmlu użu mill-għodot li jeżistu, però rridu eh, nuru illi meta il-ċittadini jipruvaw jagħmlu fluenza nuru għom illi l-isforzi tagħhom jittidu b'serjetà rridu nagħmlu pont bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet bħala eżempju konkret nixtieq eh, inġib l-eżempju tal-inzjattiva ta' ċittadini Ewropej. Um, differenza bejn l-aspettativi tal-ICI u il-ix l-ħidma bat tal-Komissjoni, il-passi tal-Komissjoni. Għaddaw kważi erba snin minn meta il-Komissjoni irnexxila irnexxila toħroġ bi proposta. u ta' frustrazzjoni għal dawk involuti li ħadmu sabiex ikun hemm impatt legali dirett. Irridu nirrispondu għall aspettativi ta' ċittadini tal-parlamentari li jippruvaw jagħmlu pressjoni fuq it-teħid ta' deċiżjoni fl-Unjoni Ewropea. Però l-iktar post importanti fejn nibdew hija li jkun hemm il-ħtieġa sabiex iċ-ċittadini u l-parlamentari jkunu jafu eżatt kif il-vuċijiet tagħhom jinstemmew hekk kif ħarsu lejn l-elezzjonijiet parlamentari tal-2017 li se jkun testa biex naraw kif l-Unjoni Ewropea qed tirrispondi xettiġizmu u l-populizmu u opportunità sabiex eh, nassiguraw li pubbliku l-Unjoni Ewropea edha tisma illi eh, iċ-ċittadini għandhom influenza fuq il-liġijiet li jisiru fl-istituzzjonijiet Ewropea. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom ninsab ħerqana għal eh, riżultati tal-diskussjoni tal-lum. Grazzi ħafna lis-Sinjura O'Reilly għal din introduzzjoni. Issa naddu għall-ewwel panel illi ser tifoka fuq trasposizzjoni l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Ser eh, nifoka fuq l-analiżi ta' xi każijiet it trasposizzjoni u l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jew taħt eh, il-Kumitati tal-Juri u Peti Aħna urejna xinu ma diffikultajiet u ser nitkellmu dwar l-sfidi sabiex nizguraw il-trasposizjoni u implementazzjoni fuqta. Nishtiq nfakkar ukoll illi dan huwa pass importanti għax huwa l-ewwel għodda Ewropea illi eh, tinkoraġġixxi r-riżoluzzjoni amikevoli fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali. Irridu ikun hemm aċċess iktar faċli għall ġustizzja. Din id-direttiva hija għodda essenzjali sabiex nippromuovu kultura li kontra t-tilwin fl-Europa medjazzjoni issolvi tilwi mingħajr spejjeż żejda u mingħajr eh, każijiet twal li spiss huma eh, assoċjati mal-proċedimenti mm, tal-qorti, il-medjazzjoni għandha eh, vantaġġi kbar sabiex nifrankaw il-ħin mill flus u tara il-bżonnijiet tal-partijiet. Il-Kumitat Libe għamel monitoraġġ ta' traspożizzjoni u implementazzjoni mill-qrib, għamel smih, workshops u kol kommissjona studi u ħarreġ ukoll rapport ta' evalwazzjoni illi E, din id-direttiva kella fuq iċ-ċittadini u n-negozji sa minn meta dal fisseħ il-Kumitat tagħna konkluda illi id-direttiva kienet ta' suċċess għaliex qajmet kuxjenza madwar l-Unjoni Ewropea dwar l anzi l-vantaġġi tal-medjazzjoni u l-implementazzjoni però hija differenti bejn l-istati membri għalhekk aħna ħriġna numru ta' rakkomandazzjonijiet sabiex l-istati membri jagħmlu aktar sforza biex jippromuovu l-użu ta' medjazzjoni nisperaw illi niddiskutu dan kollu waqt il-preżentazzjoni tal-każijiet. Però l-ewwel nett nixtieq nilqa lil Maria Rose Martina Iglesias hija direttriċi tal- l-affarijiet legali fil-parlament. Grazzi tal-li inaqat Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid li dispeċini illi rappresentant Freddy Drexler ta' Euroconsult ma setax ikun hawnhekk jagħti l qorti u id-dispeċi ħafna illi mhuwiex hawnhekk għax is-servizz legali kien kienu assoċjati ħafna fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u di dan ta' so importanti għalina f'din il-komunità ta' drittijiet u tal-liġi kif inhi l-Unjoni Ewropea l-kwistjoni tal-applikazzjoni tal-liġi hija ċentrali. Meta nitkellmu fuq l-istat tad dritt. L-istanzi stess jiddependu mir-rispett tagħhom. Jekk il-seta pubblika mhumiex kapaċi illi garantixxu l-effiċenza tal-liġi, l-istat tad dritt ma jeżistix. Issa, il-dritt tal-Unjoni, l-ġi tal-Unjoni huma fraġli minn natura stess tagħhom l-ewwel net għax prodott ta' dialogu bejn 28 ġurisdizzjonijiet differenti, kulturi legali differenti. U l-Unjoni hija struttura politika deċentralizzata ħafna m'għandix seta eżekuttiva u tittati lill istati membri is-seta illi tigarantixxi l-effiċenza ta' liġijiet. U lek dan ifisser minnaħa waħda illi parlamenti nazzjonali huma implikati fil-din it-transpożizzjoni meta nitkellmu fuq regoli m'għandhomx applikazzjoni diretta u dawn l-istrutturi u ehm, l-istrutturi amministrativi għandhom bżonn jintervjenu fi trasposizzjoni kif ukoll fl-implementazzjoni tal-liġijiet. F'din it-trasposizzjoni għadin nintaqaw ma' ħafna diffikultajiet. L-ewwel net il-mentalitajiet differenti maħabba l-kulturi legali differenti li għadni kemm semmejt, imma wkoll proċeduri differenti ta' applikazzjoni minnaħa tal-parlamenti u il-livell ukoll ta' implementazzjoni anki amministrattiva Umbat hemm fenomenu ieħor ukoll l-impenja ħafna da l-aħħar snin ġifiri gold plating iż żida ta' affarijiet barranin fit trasposizjoni fuq livell nazzjonali. U għalhekk fir-regoli ta' normi eh, diretti, ta' applikazzjoni diretta u trasposizzjoni, jeżistu mbagħad interpretazzjonijiet differenti, prassi amministrativi differenti, u għalhekk il-liġijiet tal-Unjoni għandhom qudiemhom nuqqas ta' omoġeneità. Il-programm ta' dalodu se jippermettilna bla dubju ta' xejn nagħtu ħafna eżempji konkreti ta' dawn it-tipi ta' problemi. Mela, insaqsu, li mu l-interess ta' parlament tal-leġislatur tal-Unjoni e, f'din il-kwistjoni hija il-Kummissjoni hija responsabbli u l-leġislatur jintervjeni huwa interessat minn din l-applikazzjoni l-ewwel net fuq il-kontroll minn naħa tal-Kummissjoni iġfej l-attività tal-Kummissjoni, imma wkoll biex ikun jista' ikkejjel l-effikaċità tal-azzjoni tiegħu iġifieri. Plan stess biex intejbu leġislazzjoni, leġislatur tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn ikun jaf l-affarijiet kif se jiġru fl-aħħar tal-proċess. U fil-fatt l-applikazzjoni tal iċijiet tal-Unjoni kien suġġett ta' parti importanti tal-aħħar ftim interinstituzzjonali fuq il-leġislazzjoni mtejba. ċertu mod leġislatur jaċċetta li jkun ġudikat fuq l-effiċenza e riżultati aħħarin ta' dak li produċi. U għalhekk dan il-kontest dak li huwa ovvju huwa il leġislatur tal-Unjoni kollaborazzjoni mal-parlamenti l-oħra fi dawk nazzjonali hija essenzjali minħabba ir-rwol tal-parlamenti fit trasposizzjoni kif ukoll fir-rwol tiegħu bħala kontroll ta' l-eżekutiv. U importanti wkoll ir-rwol tal-ombudsman nazzjonali. Għax dawn l-ombudsman ovvjament għandhom ukoll is-sintomi ta' dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea permezz tal-liġijiet nazzjonali u l-applikazzjoni diretta u kif, kif eh, nisimgħu fl-Istati Membri. U għalhekk nala u nantiċipa xi ftit dak li jistgħu jiġi jkunu il-konklużjonijiet ta' din ġaka tal-lum tagħna għax nasab li kwistjoni li hemm ninsaqsu hija dina jekk għandna bżonn b'xi mod jew ieħor il-kooperazzjoni ssir waħda istituzzjonali, jiġifieri permezz tal-kollaborazzjoni mal-istrutturi amministrativi kif smajna u diġà jeżistu, jew permezz ta' kollaborazzjoni fuq livell politiku u għalhekk infakkarkom illi l-protokoll numru wieħed fuq il-Parlamenti Nazzjonali li huwa memus ma' trattat jipprevedi fl-artiklu 8 għal possibilità li jinħolqu strutturi ta' kooperazzjoni parlamentari li ġa għandna eżempji tajbin fuq l-istabilità finanzjarja, eh, affarijiet barranin, kif ukoll Europol, għal stant nala b'din l-istedina biex nirreflettu fuq l-istrumenti ta' kooperazzjoni. Grazzi ħafna, President. Merci beaucoup pour... Euh, Grazzi ħafna ta' dawn is-suġġerimenti illi jistgħu jigwidawna matul il-ġurnata tal-lum. Tu issa ser naddu għad-diskussjoni dwar eh, l-analiżi ta' direttiva għal medjazzjoni fuq kwistjonijiet ċivili u kummerċali u issa ser nagħdi kelma lil professur Giuseppe De Palo, professur għal liġi u l-pratika ta' riżoluzzjoni alternativa ta' tilwim eh, f'Mitchell Hamline School of Law fl-Istati Uniti. Għandek 15 il-minuta. Mikrofonu għal-kellim. Mikrofonu għal-kellim. Bħalma tistaw taraw me titlu jiddeċidejt li ma noqgħodx indur mal-lewża. Eh, Fi 15 minuta jiena ser nipprova nispjega għalfejn fl-opinjoni tiegħi id-direttiva falliet. Il-planijiet kienu importanti, però għadna il-bot Eh, minn dak li jistaw jamlu l-Istati Membru l-Unjoni sabiex isolvu il-kwistjoni. Fil-fat, fċertu qasma il-direttiva ta' l-2008 eh, jgħidu li twassal għal baratos. Il-medjazzjoni nitkellmu ħafna dwarha, però wara xar snin forsi inqas minn wieħed fil-mija tal-każijiet kollha fil-, -mija tal każijiet kollha fil laqsma taċ ċivilu tal-kummerċ jgħaddu eh, mill medjazzjoni. Ġifiri, artiklu wieħed li jissaqsu għal-iktar medjazzjoni u garanzija ta' relazzjoni bilanċjata bejn il-medjazzjoni u proċedimenti ġudizzjari mhix qed hemmhekk. Eh, bilanċ li jipprova iwassal għal taħlita ta' tnejn. Fl-2014 il-Parlament Ewropew ġi prezentat bi studju illi juri l-ispejjeż għal ċittadini u il-negozji. Din il-figura kienet kien imsejħ impressiv minn kummissarju eh, Jurova u għatta 30, ta' bejn 30 u 40 biljon euro fis-sena hemm stress ukoll li jitpoġġa fuq is-sistemi ġudizzjarji. Mhux ħafna nies jafu illi din is-sistema mhix iffinanzjata minn litiganti li jmorru l-qorti. Dawn naħalsu biss 25% tal-ispejjeż, il-bqija il-75% huma mħalsa mit-tassazzjoni ta' dawk li ma jitlux il-qorti. Importanti il-konsiderazzjoni illi hemm spejjeż moħbija meta il-litigazzjoni ma ssix. Il-konflitt hija industrija illi qed tikber, irridu nistennew iktar mhux inqas. F'dinja dejjem inter aktar interkonnessa, il-kumpaniji irridu jisiru iktar eh, ċatti sabiex jilħu il-klient madwar id-dinja kollha u dan ifisser ukoll aktar konflitt ħafna nis iduru għal violenza, iduru għal orti, jew inkella ma jagħmlu xejn. Iżda memx negozjazzjoni, medjazzjoni, memx involviment f'diskussjoni, aħna fid-dinja naseb qed naqbżu xi ħaġa. Il-paradoss tal-medjazzjoni e, ġi solvut parzjalment fi stat membru wieħed u f'pajjiż qrib it-Turkija l-Italja sa mill-2015 kella bejn 15 u 20 darba iktar każijiet minn stati membri oħra. Id-data uffiċjali uritna wkoll illi każijiet oħra fil-laqsma fejn il-medjazzjoni ed hemmhekk tnaqsu bi 30% fil-mija fil-medja. Ħafna nies jaddu għal medjazzjoni u għal negozjazzjoni it-naqis f'xi stati bejn qabel u wara liġi hija ta' 49%. fil-mija. Il-medjazzjoni tiġi applikata għal 15% tal-każijiet u bekk tnaqsu l-każijiet. It-Taljani ma sarux iktar inklinati għal medjazzjoni f'daqqa waħda, però il medjazzjoni eh, saret isa switch liġi ġdida bbażi tal-modell Taljan eh, kella rata ta' suċċess ta' 60% kien hemm tnaqqis fil-każijiet u bħalma nistgħu naraw il leġizlatur Tork qed jipprova japplika l-istess mekkaniżmu għal tilwim kummerċjali xinu dan switch on u off? Il-mekkanizmu ta' tħul fil-medjazzjoni f'pajjiżi fejn medjazzjoni baxxa il-partijiet huma ħielsa illi ma jagħmlu sforz biex ikun hemm medjazzjoni jridu eh, jiddeċidu b'mod konġunt li jippruvaw iridu jagħmlu opt-in Eh, f'pajjiż fejn hemm ħafna medjazzjoni mhux biss l-Italja u t-Turkija, però madwar id-dinja kollha l-mekkaniżmu huwa l-kuntrarju, hemm opt-out, jiġifieri l-partijiet iridu jagħmlu sforz sabiex jiltaqgħu mbagħad jistgħu jgħidu le m'hemmx għalfejn isibu soluzzjoni laqqas hemm bżonn ta' medjazzjoni sal-aħħar, però jridu jiltaqgħu flimkien sabiex jippruvaw. L-aħjar mod kif nispjegaw kemm is-seta u is-simpliċità ta' din il-metodoloġija opt-in u opt-out naħseb toħroġ mill-istudju tal-2003 ta' Johnston u Goldstein eh, dwar Save Life. U dan fil-kas ta' trapjanti u l-organi eh, motija. Ovvjament trid il-konsens sabiex in-nies jagħtu l-organi tagħhom kienet ta' sorpriża illi ma kienx hemm pajjiż minn dawk studjati fejn kien hemm 40 jew 50 fil-mija. Jew kien hemm ħafna kunsens jew ftit kunsens fil-pajjiżi bl-isfar il-konsens b'mod espliċitu kien meħtieġ, pereżempju il-Ġermanja, f'dawk il-blu il-konsens kien awtomatiku. Iġifiri fil-Ġermanja in-nies riedu eh, jiffirmaw formula li iva jaqblu li l-organi jinataw. Issa, min għandu il-ħin sabiex jiffirma il-formula jew jaħseb dwar dan? ħadd ma kien jiffirma u l-organi ma jingħatawx f'dawk il-pajjiżi fil-blu. Il-ħaġa kienet taħdem bil-kontrarju, trid tiffirma jekk ma tridx tagħti. Mill-ġdid in-nies ma jridux jasbu dwar dan m'għandhomx il-firma ma jiffirmawx u għalhekk l-organi jingħataw u il-ħajjiet jiġu salvati opt-in kontra opt-out. Din il-metodoloġija hija importanti ħafna sabiex inżommu f'moħħna kif il-umani jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom speċjalment fil-kuntest ta' inċertezza. Għall-ewwel darba fl-2012, anzi fl-2002, il- il-premju Nobel għall ekonomija ma kienx ma natax għal wieħed persuna fl-ekonomija kienem id-deċizjoni ta' medjazzjoni aħna inqas razzjonali mill nixtieq nkunu. Is-sena l-oħra is-Sur Taller inata il-Premju Nobel fuq <coughs> eh, studji ta' preferenzi soċjali u nuqqas ta' autokontroll. Il-maġġoranza ta' nis imorru għall aġir automatiku jekk trid li nis iżommu l-flus għal meta jirtiraw mela din trid tkun ħaġa awtomatika. Is-soluzzjoni hija illi n-nies trid timbuttom sabiex e, jaslu għal medjazzjoni inkella din l-ħaġa ma ssirx mod awtomatiku, din l-analiżi tippermettilna sabiex naraw id-djufijiet il kemm id-direttiva mhix direttiva biżejjed. Fl-opinjoni tiegħi ma tipprovdix mekkaniżmu ta' opt-out, tippermetti biss li l-istati membri ikollhom mekkaniżmu obbligatorju. Memx eh, kif il-medjazzjoni kemm għandha dum, kemm għandha tissu sabiex tkun aċċettabbli. irridu nifoka fuq il-kwalità, il-konfidenzjalità u l-inforzabilità tal-medjazzjoni in-nies ħasbu illi billi nippromovu kultura ta' medjazzjoni finalment in-nies jifmuwa u jaċċettawa, però dan wara li kien żbal. Il-poeta Roman Ovidius qal jiena nara u napprova l-aħjar però insegwi l-ar li kiku n-nis jaslu laħjar ma jkollniex għalfejn pulizija, traffic lights, seat belts, liġijiet għal-helmets. Sentejn wara d-direttiva, il-Qorti tal ġustizja intervenit sabiex eh, tbidel limiti ta' direttiva dawn huma ċitazzjonijiet mill-każ għal-assini tal-2010. Jekk inti trid illi il-proċedura tkun effiċjenti ma tistax tkun eh, volontarja. Irrid ikun hemm ukoll parametri sabiex din il-medjazzjoni tkun effettiva, però tkun eh, taqbel mal-Kostituzzjoni. Trid ukoll tkun ta' malajr mingħajr ħlas. Aħna rajna fejn il-medjazzjoni kienet taħdem. Il-kontribut tal-orti wassal sabiex fl-2014 dan il-Parlament jiġi prezentat bazla sabiex jibdel l artiklu 5-2 sabiex indaħlu dawn l-affarijiet kollha bħalma tistgħu taraw ir-rekwiżit ikun illi il-partijiet il eh, partijiet jiltaqgħu mal-medjatur u mhux jagħmlu medjazzjoni. Din tkun eh, mingħajr ħlas u tipprovdi opt-out faċli. Fl-2014 il-Parlament iddeċida illi jistenna u mbagħad fl-2016 il-direttiva kienet eh, rievalwata u fl-2017 il-Parlament iddeċida il ma jibdirx l-affarijiet, iddeċidew il-li direttiva tibqa' kif inhi. U meta għamel dan il-Parlament ħalla fidejn, anzi ħalla il-leġislaturi nazzjonali fid-dlam ma kienux jafu kif se jħadmuha. il-leġislazzjoni tista' tkun jew ineffettiva jew inkella ma tkunx taqbel mal-Kostituzzjoni għax il-mekkaniżmu ta' opt-out mhux iddiżinjat mod xieraq. Il-qorti Rumena diġà waqfet darbtejn eh, tentativi sabiex isir leġiżlazzjoni ta' medjazzjoni. Dawn qed jippruvaw jibnu sistema, però li mm, ma tiġix aċċettata mill-qorti. ħafna nies eh, taw kontribut għal din il-prezentazzjoni et eh, nirringrazzjom f'din il-nota u qed nitkellem ukoll fisem dawn ukoll meta ngħid lil dawn il-membri tal-Parlament illi mhux ser jerġgħu eh, jikkandidaw irwieħhom nixtieqlhom kull ġid u dawk li jixtiequ jerġgħu jkunu f'dal parlament nerġgħu niltaqgħu. Issa naddi la meta nkunu qed nerġgħu niddiskutu din leġizazzjoni. Grazzi ħafna il-professur għal għal di prezentazzjoni konvinċenti. Issa niftaħ il-kelma għal mistoqsijiet mill-udjenza. Mhux biss mistoqsijiet, iżda wkoll kummenti jew eżempji ta' kif il-medjazzjoni taħdem tajjeb jew inqas tajjeb fl-istati membri. I, I don't see, uh, so Maria will comment. Forsi Maria tista' tikkummenta. Iva, jiena nixtieq nagħmel kumment xinti għat illi il-leġislaturi tal-Unjoni ma tawx istruzzjonijiet, però il- Id-direttiva hija leġislazzjoni diffiċli, mod partikolari, għax meta l-Unjoni bdiet bil-proċess sabiex tadotta din il-leġislativa illi ħadet ħafna żmien, jiġifieri l proċess beda fl-2000 jew xi L-ewwel kien hemm white paper u mbagħad il-kumplament u mbagħad idħul fis-seħ naħseb kien l-2012. Ġifiri, l-ewwel problema hi li l-medjazzjoni ma kienx teżisti f'xi stati membri meta eh, ġiet adottata direttiva dwar il-medjazzjoni, il-Parlament Ewropew ma kienx jaqbel bot unanimu fuq din leġislazzjoni minħabba kwistjonijiet ta' sussidjarjetà fil-fatt. Id-direttiva tal-medjazzjoni hija eh, fuq bażi reali fis-suq intern. Aħna qed narmonizzaw xi ħaġa li ma teżistix u dan huwa proċess diffiċli ħafna Xtaqt biss naddi dal-komment għax dan jispjega ħafna mid diffikultajiet illi iltaqet maħa leġizzazzjoni u nqas ta' omoġenjità e, fit traspożizzjoni wkoll. Mikrofonu għal kelli Jina xtaqt nixtrikom l-attenzjoni ta'kom, però inti għandek raġun il- Proċess beda fid-99 imbagħad il-proposta saret fl-2004 u fl-2008 ġiet aċċettata. Jiena fil-fatt kellimt hawnhekk fl-2007 sena qabel ġiet adottata id-direttiva jiena bdejt il-medjazzjoni fil-95 għalhekk ħassejt li artiklu 52 ma kienx biżejjed jiena qed li ma naħsibx li ser jaħdem jina sibt xaħat imur festin, un bat imorru fuq minn ospital festin jgħidu nafu li jem festin aħjar. Meta najt li direttiva falliet u illi leġizlatur Ewropew kien jaf se jaħdem u mhux se jaħdem, il-leġizlazzjoni eh, anzi Taljana tmur lura għat li taw design xi pajjiżi kellhom dan xi pajjiżi le fi Franza saret fl-94 konna nafu ser joħloq domanda u provvista fis-suq. Però mill-2008 sal-2018 il-Parlament għamel studju fl-2011 li kien kmini un bat l-2014, 2016 u kien wasal iż-żmien li najdu illi jekk qed inħarsu lejn proċess illi ilu għaddej 17 sena forsi għadda żmien issa nafu xinu li switch irridu namlu lazla leġislativa tajba. Iżbuħija tal-iktar leġislazzjoni dwar medjazzjoni effettivi huma illi jagħmlu perjodi ta' prova. Ma jidux din hija soluzzjoni jgħidu ejja namlu l-opt-in u l-opt-out, namlu l-prova ċertu statijiet stati federali bħal Awstralja, xi stati għandhom il-modell ta' opt-in u modelli ta' opt-out u tista' tagħmel eh, paragun fl-istess kultura ta' sew sistemi diversi. Iġifiri għalek najt li direttiva fallit, nerġan niblaknimi, pero mm, san nofs biss. I would like, as, as you made an explanation by the B. Mela, grazie ħafna għal dik li psikoloġija ta' ċittadini għandek eh, spiegazzjoni fuq il-psikoloġija tal-MEPs għalix eh, iġifiri għalix ma organizzawx ruħom tajjeb forsi bizzejiet iva. Um, Meta tkellimt ma' din l-udjenza ħafna sinilu, membru minn flok għal required effort jinaqat mandatory u nif ma niftakarx l-isem imma għal tinna hija mill-lemin u kollox li obbligatorju huwa ħażin ma rridx nisma' dak li għandek xtajt ma ħafna parlamenti baqgħu ħlin fuq il-fatt l-obbligu huwa ħaġa ħażina. Imma jekk naraw illi l-idea ta' medjazzjoni li tkun tajba tkun negattiva imma l dan l-artiklu jgħid li stati membri huma liberi li jagħmlu hekk imma jkun hemm id-dritt ta' għall-aċċess iġifieri għall-ġustizzja jekk ikun hemm direttiva li tagħmel hekk għalhekk in-nozzjoni li dan huwa qasam pjuttost riskjuż u l medjazzjoni kienet tabu kollega distint mill-Olanda jitkellem fuq it-tribalizmu meta nitkellmu fuq il-medjazzjoni li tkun neċessarja żewġ tribu dawk favur dawk konta kontra. Il-proposta li rajt hija l-prassi ta' dak li nipritkaw is-soluzzjoni ta' medjazzjoni bejn dawn iż-żewġ tribujiet ġifieri manda waħda għandna id-dejta illi tagħti l-prova il medjazzjoni bħala sistema ta' għażla mhux obbligatorja ma taħdimx ma' kulħadd forsi jekk intkom taħsbuha eh, mhux bħali għajduli. Imma mill-banda l-oħra ma nistgħux nobbligaw in-nies li jiddeċidu wara medjazzjoni għal qed nagħmlu xi ħaġa fin-nofs nipprovaw niġbru flimkien in-nies biex jagħmlu sforz u mbagħad nagħmlu monitoraġġ għax ovvjament eh, eh, kemm każijiet sabu soluzzjoni. Kemm huma sodisfatti l-utenti, inni xjajdu, l-avokati xjajdu, inizjalment kienu opposti, anki fċerti eh, f'ċerti eh, pajjiżi kien hemm l-strikes fl-Arġentina l-Italja u l-professjoni legali issa waħda mill-professjoni li l-iktar tappoġġa l-medjazzjoni u qed jistenna r-resistenza il-biża' mill-politiċi wkoll li għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa ġdida, imma jekk naraw mill-rib ħafna dak li jagħmlu il-pajjiżi ikollha indikaturi ċari ta' dak li huwa fattibbli u dak li mhuwiex. Għalhekk kuraġġ u li naraw modelli oħrajn. Din hija r risposta tiegħi. <laughs> I don't want to transform that in a dialogue, but... Ma nishtiqx li konna dialogu, imma jina kont minnaħa l-oħra tal-mejda fl-2007 meta inta kont qed titkellem. Fattu illi ma kontx ixxokjata bil-kelma falliment, fil-fatt naqbel. Naqbel ma din l-analisi potenzjali għax għalhekk fid-direttiva il-medjazzjoni il medjazzjoni eżempju emblematiku tal-fatt illi ma tantx qed taħdem. Qed qed taħdem f'kull stat membru b'mod individwali. Id-differenzi fl-applikazzjoni illi urejt fil-grafika tiegħek turi fil-fatt illi ma tesistix l-omoġenjità u ma stajniex nirnexxu biex narmonizzaw l-iżvilupp l-istess għal kulħadd għal dak li hija l-medjazzjoni. Din hija l-konklużjoni ma nafx jekk taqbilx miegħi. Iva se naqbel e, u se nikkontradixxi ruħi għax il-mudell ta' medjazzjoni illi jaħdem jiġi mid-direttiva l-liġi Taljana għabbażi tek di grega dik torka Iġifieri id-direttiva ma tantx kienet tagħmel ta' direttiva ċerta ironija u għalhekk tat wisq latitudni lill leġislaturi u wħud sammew lura wisq, wħud kienu aggressivi wisq u ma sabux it-triq tan-nofs. U xtaqt li kieku leġislaturi ehm, sabu dan din it-triq tan-nofs u nasib wara 10 snin nistgħu ngħidulu falliment imma direttiva studija ta' tal-effettività tagħha. Il-liġ Taljana tal-2013 tiġi wara litigazzjoni kostituzzjonali ta' xi tliet snin, xi wħud riduha, xi wħud riduha mod ieħor u sabu it-tielet mod, ġifieri it-triq tan-nofs li kieku d-dispożizzjoni kien fid-direttiva li urejtkom kieku ma kienx hemm taħassib għal dik li hija l kostituzzjonalità skont il-Qorti tal-Ġustizzja. U għalhekk biktar orjentazzjoni, biktar direzzjoni, direttiva kieku kellha iktar impatt. Nikkonkludi li nistgħu naqblu. So if there are no other comments. Grazzi ħafna. Mela, jina Nixtieq kun naf mill-istati membri kif din il-medjazzjoni qed tgħixuha imma ma jidhirx illi hemm min nishtiq jitkellem u għalhekk ikonna pausa għax wasanna fit tmiem tal-ewwel sessjoni u t-tieni e, sessjoni fuq il-proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent u il-President Sur ċaki u u għaddej fil-votazzjoni jiddispeċini għadu għaddej fil votazzjoni fil-komitat iġilura lura isu 10 minuti oħra u għalhekk nagħmlu pawża għasira. Grazzi.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 So, ladies and gentlemen. Signori, mela, esis bib nasa aħjar inkomplu bis-sessjoni tagħna tal-lum u privileġġ għalija li nilqa lis-Sinjura Marta Ballesteros nittama li pronunċajt so kunjoma. Nilqak, Sinjura, pjaċira lina Signora sinjura Balasteros, Associate Principal Legal and Policy Advisor, u dana fil-kumpanija eh, ta' Law and Public Consulting Bruxelles. Se titkellem fuq it-trasposizzjoni fuq l-implementazzjoni tad direttiva tal-2014 fuq il-valutazzjoni u l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fl-qasam tal-ambjent. Grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk u issa għandek xi 20-30 minuta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-li tajtni din l-opportunità li niġi hawnhekk u nitkellem fuq l-implementazzjoni u il- u id-direttiva tal-2014. Din il-prezentazzjoni għandha bħala għan illi tipprovdi lill-Parlament b'xi elementi ewlenin li eh, jiġu minn din id-direttiva tal-2014. U hekk se jkun hemm elementi prinċipali li bżonn nikkonsidrawhom fil-perjodu li jmiss eh, tal-Parlament. Ir-raġunijiet ewlenin huma li d direttiva jew idħul fis-seħħ pjuttost tagħha fil-2018 tfisser li hemm bżonn ikun hemm trasposizzjoni fil-leġislazzjoni mingħata tal-Istati Membri. Attwalment il-Kummissjoni Ewropea qed ħares lejn il-leġislazzjoni li ġiet komunikata mill-Istati Membri u huwa importanti il-Parlament Ewropew fil-qafas tar-rwol tagħha li tiżgura l-implementazzjoni l-infurzar tal-leġiżlazzjoni Ewropea tal-liġi tal-Unjoni Ewropea tagħti attenzjoni tiżgura illi dawn l-elementi prinċipali se niddiskutu illum huma trasposti kif suppost u implementati f'kull stat membru. Apparti, id-direttiva titlob illi kull sitt snin mis-16 ta' Mejju tal-2017 ikun hemm mekkaniżmu ta' rapportar minnaħa tal-Istati membri kollha u komunikazzjoni ta' data differenti u tal-informazzjoni fuq l-implementazzjoni tad-direttiva. Dan ifisser li l-Istati membri għandhom bżonn jiġbru l-informazzjoni għax għandhom bżonn jipprovdu lill kummissjoni b'data kwantitattiva fuq kemm kien hemm valutazzjoni ta' impatt fl-istati membri, l-informazzjoni li nġabret, l-ispiża assoċjata u jekk il-valutazzjoni tal-impatti kollha kellhomx tarif meħtieġa mid-direttiva. U għal din ir-raġuni l-istati membri se jkollhom bżonn jiġbru t tarif ma jistawx jistennew sitt snin biex dan jikkomunikaw lill kummissjoni din l-informazzjoni kollha u l huwa importanti li l-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali żguraw ruhom li l-Istati Membri jiżviluppaw sistema li tiżgura iġabra tal-informazzjoni kull sena bażi regolari biex hekk fil-żmien dovut f'sitt snin l-Istati Membri ikollhom it-tarif meħtieġ biex li jistgħu jikkomunikaw. Mela, din id-direttiva u direttivi kollha hija direttiva antika li bdiet fl-1985 u lan prinċipali huwa illi tiżgura l-integrazzjoni ta' konsiderazzjonijiet ambjentali fil-proċess ta' ħita deċiżjoni biex hekk Qabel ma jkun hemm kunċett ta' żvilupp għal proġett privat jew pubbliku huwa moti, l-analiżi tal-effetti importanti fuq l-ambjent jiġu analizzati kif suppost. Dan huwa l-qofol tad direttiva ġifieri l-għan, prinċipali protezzjoni tal-ambjent. Imma dan ifisser u attmalment meta ġiet adottata l l-għan prinċipali kien illi jiddikjara b'mod ċar illi miex kwistjoni ta' protezzjoni ta' l-ambjent jew dan ma jfissirx illi wieħed ma jagħmilx proġetti u żvilupp, imma l-ewwel ikonna l-analiżi tal-impatt ta' dawn il-proġetti fuq l-ambjent. Imson nipprovaw eh, nisviluppaw il-bażi tal-iżvilupp sostenibbli. Id-direttiva ġiet aġġornata għal darba darbtejn biex l-iktar tkun aħjar jew adattata aħjar għall iżviluppi teknoloġiċi. Ħanati eżempju, meta kien hemm l-adozzjoni tad direttiva fuq il-carbon storage and capture meta l-konvenzjoni irlandiża ġiet adottata biex tiżgura il-parteċipazzjoni pubblika tkun integrata f'dan il-proċess. Imma meta id-direttiva kellha 25 sena ta' implementazzjoni il-Komissjoni deċidiet illi tanalizza kif ġiet implementata u tirrevedi id-direttiva u proponiet fl-2012 direttiva ġdida illi lan tagħha tkun illi teleb kull tip ta' problema li ġiet identifikata frattant. Per eżempju, illi niprovaw eh, innaqsu il pizziet amministrativi jew nissimplifikaw il-proċeduri. Illi huma fil-qalba tal-valutazzjoni jew illi nsaħħu xuħut mill-lanijiet ta' din eh, id-direttiva li tisiru ferm iktar Eh, urġenti mill qatt kienu qabel, per eżempju, eh, tibdil fil-klima. U l li huma l-elementi ewlenin ta' din id-direttiva li għandna bżonn nagħtu attenzjoni għaljem l-ewwel net. L-ewwel net għandna bżonn nirrikonoxxu li din id-direttiva illi hija proċedurali hemm tlet fażijiet ewlenin, l-screening, ġifieri l-għażla, meta id-direttiva jew il-proġett għandhom bżonn jiġu konsidrati. Hemm bżonn li jkun hemm deċiżjoni jekk fuq jekk il-proġett ikun suġġett tal-valutazzjoni tal-impatt u dan huwa permezz tal-proċess ta' screening ta' għażla. U dan isir għabbażi tan-natura, id-daqs u l-post tal-proġett. Umbat, meta isir dan il-proċess ta' screening u jiġi deċiż li l-proġett ikun sottomess għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali, Umbat hemm il-fasi ta' scoping meta l-awtorità kompetenti tiddefinixxi l kontenut u eh, l-estensjoni tal-valutazzjoni u mbagħad it-tielet fażi l-adozzjoni eh, tar rapport tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali bit tarif kollu fuq il-kontenut tal-proġett u l-impatt fuq l-ambjent. Id-direttiva għall-ewwel derba tiddefinixxi li huma l-kontributi kollha, pereżempju, l-informazzjoni kollha li l-iżviluppatur hemm bżonn jipprovdi biex il-valutazzjoni eh, tkun kif suppost. Definixxi wkoll il-proċess illi hemm bżonn isir apparti dawn it-tlet eh, fażijiet, pereżempju, operazzjoni tal-valutazzjoni minn l-iżviluppatur bl-informazzjoni kollha li hemm bżonn tiġi provduta, il-konsultazzjoni li jrid ikun hemm, l-analiżi tal-fatti li tal-awtoritajiet kompetenti, min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti, kif ukoll l-adozzjoni tal-konklużjonijiet reċenti. Issa li huma l-elementi li huma mdaħlin u introdotti minn din id-direttiva l-ġdida dawn jinkludu il-kamp ta' applikazzjoni tal-fatturi ambjentali għandhom bżonn ġurnalizzati u dawn il-fatturi dawn elementi ambjentali illi se jkunu valutati hemm bżonn illi jiġu analizzati jew valutati b'rabta mal-baseline ma' sitwazzjoni ta' baseline iġifiri hekk nistgħu niddeskrivih u niddefinuh aħjar fid-direttiva l-ġdida u dan ifisser illi jagħti stampa ta' l-ambjent dak il mument skont l-istatut attwali kif ukoll ix-xejriet. Abbażi ta' din is-sitwazzjoni ta' din l-istampa il- proġetti jiġu valutati biex hekk wieħed jiddetermina jekk l-impatt fuq l-ambjent u se jkun sostanzjali jew le u li huma il-fatturi li hemm bżonn jiġu analizzati dawn ivarjaw mill-ilma, l-art u l-arja illi kienu jidhru fil-verżjoni l-antika tad direttiva ma l-direttiva l-ġdida tintroduċi wkoll il-bżonn illi nikkonsidraw l-impatt fuq it-tibdil fil-klima u fl-annes erba tad direttiva jiddeskrivi li dan għandu bżonn jinkludu l-elementi kollha b'rabta mal-proċess ta' mitigazzjoni ta' tibdil fil-klima jiġifieri l-emissjonijiet fl-arja kif ukoll il-fatturi il-fatturi eh, ta' adattament. Id-direttiva tenni wkoll il-bżonn illi naraw l-impatt tal-proġett fuq il-biodiversità. Il-biodiversità f'dan il-każ huwa hija definita bħala il-habitats u l-ispeċi protetti bid-direttiva natura u dan huwa importanti ħafna x'dan huwa marbut ma' għan ieħor ta' direttiva iġifiri illi nipprovaw niskuraw il-konsistenza ma' leġislazzjonijiet oħra b'mod partikolari id-direttiva natura wkoll jitolbu l-analiżi jew il-valutazzjoni kif suppost tal-impatti tal-proġetti illi se joqtu l-biodiversità u l-ispeċi. Għalhekk huwa kemm xejn diffiċli għal sviluppatur ta' proġett li jkollu l-obbligu illi jiżviluppa valutazzjoni tal-impatt ambjentali u sviluppa wkoll valutazzjoni skont id-direttivi natura u għalhekk lan tad-direttiva huwa li tipprova u l proċess ikun iktar effettiv biex hekk ikun proċedura waħda biss illi tkun hemm biex tanalizza l-impatt ta' dan il-proġett fil-biodiversità. If broader than the nature <coughs> Aħna se naraw x'inhuma l-impatti sinifikanti tal-proġetti fuq il-biodiversità mhux biss f'dan eh, l-eżerċizzju ġifri fil-loqsma li huma protetti l-ambitu huwa iktar wiesa. Imma punt importanti huwa li niżguraw li ikun hemm proċedura waħda koordinata Eh, b'riżultat wieħed. Dan huwa lan ta' direttiva, eh, lan huwa li verament nsaħħu dan l-aspett ta' direttiva fl-istati membri. L-analiżi tal-baseline scenario għandhom ikunu kemm jista' jkun jixxiebħu. U il-Kummissjoni Ewropea ħarġet ukoll hemm dawn il-dokumenti ta' gwida hemm ukoll dak li ġi żviluppat dal aħħar mill-Kummissjoni dwar l-implementazzjoni ta' direttiva tal-impatt direttiva tal-2014 u qed tipproponi metodoloġiji biex tiddefinixxu x'inhu x'ikun baseline scenario. L-elementi oħra ta' direttiva jistipulaw li fil-rapport insibu l-effetti ta' dan il-proġett dwar l-ambjent mill-punt ta' vista kumulattiv iġifiri. Fid-verżjoni il ta' qabel ta' direttivi, waħda mill-problemi eh, prinċipali li sibna kienet li ħafna proġetti kienu jiġu maqsuma f'partijiet żgħar biex jitkun jista' jsir eh, sir l-evalwazzjoni tal-impatt. Ġifiri li fatt li jiqsar il-proġett ikun ifisser li ma jkunx hemm bżonn eh, studju ta' impatt. Din il-problema waslet għal ħafna petizzjonijiet, ħafna ilmenti u anki ħafna ġurisprudenza mill-Qorti tal-Ġustizzja. Meta il-Qorti dejjem saħqet fuq il-fatt li eh, kien hemm bżonna l-analiżi tal-impatt ta' kull proġett li kien hemm f'dan il-reġjun jew il-reġjun tal-madwar li ikun se jkollu xi forma ta' konsekwenza. Imma mhux biss ġifieri dan kien jott għal proġetti eh, ta' palisa manki dawk tal-futur. Per eżempju kien hemm każ fl-Italja fejn il-Qorti tal-Ġustizzja qalet li mhux biss il-proġetti li jkunu qegħdin għaddejjin kien li jkunu korrenti manki dawk tal-futur iridu jkunu jaqgħu taħt dan. Għalek, il-bżon biex nanalizzaw l-effetti kumulativi tal-kull proġett iridu irid isir dan, dan, dan l-istudju. Punt ieħor li irid jiġi konsidrat fil-futur huwa li hemm bżonn deskrizzjoni ta' kull alternativa oħra possibbli li nkunu studjajna u bir-raġunijiet għaliex intażlet alternativa waħda u mhux l-oħra. Anki iġifiri, meta iġifiri l-alternativi kollha l-effetti tagħha fuq l-ambjent ikunu imqabla. Problema oħra fil-reviżjoni tad-direttiva kienet id-deċiżjoni ta' l-autoritajiet kompetenti. Ġifiri li dan e, jgħatu jew inkella jirrifjutaw il-permess ta' żvilupp. Ġifieri f'din id-deċiżjoni irrit ikun hemm lista tal-miżuri li jrid jieħu l-iżviluppatur sabiex jew jevita jew naqqas jew inkella ibatti l-effetti fuq l-ambjent. kienem din id-deċizjoni dawn il-miżuri imma ma kienem lebda mekanizmu ta' monitoraġ biex wieħed seta' jara verament kux qed ikun konformi l-iżviluppatur ma' dawn il-miżuri li insibu fid-deċizjoni. Din id-direttiva hemm l-obbligu biex wieħed jistabbilixxi dawn miżuri ta' monitoraġġ li jkunu jinkludu proċedura stabilita fid-deċiżjoni tal-monitoraġġ flimkien mal-parametri eh, eh, bħala bażi tal-monitoraġġ u anki iż-żmien ta' dawn il-miżuri ta' monitoraġġ. Dan huwa punt importanti ħafna ta' direttiva li se jara li tkun effettiva d direttiva Punt importanti ieħor ta' din id-direttiva tal-impact eh, eh, directive hija li tisħaq fuq il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. U verament titħol fid-dettal dwar xi tfisser parteċipazzjoni minnaħa tal-pubbliku meta jkun hemm eh, il-fatt li tittina tal-informazzjoni l pubbliku direttiva tirreferi għall-informazzjoni kollha li bil-fors tiġi ehm, aċċessibbli mill-pubbliku. Anki ġifiri eh, l-pubbliku jrid jinstema fit tħassib tiegħu. U l-informazzjoni tittaddi b'mod elettroniku. Ġifiri anki fuq il-website tal-autorità li tkun kompetenti li tagħmel deċiżjoni dan kollox l-informazzjoni tkun aċċessibbli. Irid ikun hemm ukoll li informazzjoni fuq id-deċiżjoni minn meta tittieħed din tkun pubblika anki iġifiri il-proċess ta' konsultazzjoni irrit ikun hemm ukoll punt wieħed wara liħor dak kollu li ħareġ minnaħa tal-pubbliku tal anki l-informazzjoni kollha matul il-proċess kollha. Kollu. Dan huwa punt importanti għax il-qorti tal-ġustizzja diġà kienet talbet li din it-tip ta' informazzjoni kella tinata imma dan kien biss meta ikun hemm xi talba minnha ta' ċittadin jew ta' persuna interessata. Issa fid-direttiva nsibu li din informazzjoni tittinata b'mod awtomatiku mingħajr ma jkun hemm eh, it-talba li ssir. Issa fuq l-implementazzjoni, trasposizzjoni ta' direttiva fiex aħna F'Mejju ta' l-2017 l-istati ma' membri kellhom diġà jaraw fiex qegħdin fuq ta' biex din tkun ukoll liġi tal-pajjiż. Mill-informazzjoni li għandna nafu li il-Kummissjoni diġà eh, bdiet il-miżuri ta' ksur kontra xi stati membri eh, dan eh, huma total ta' wieħed u 20 minn 28. Mħabba innu għasta ta' traspożizzjoni. Mill-artiklu 253 tal-funzjoni tal-Unjoni Ewropea tat trattat naraw li m'hemmx bżonn li nistennew xi sentenza tal-qorti fuq dan. Iġifri, anki jekk eh, ismin daħal, il-Kummissjoni qed tiċċekkja it-traspożizzjoni ksariċ sewwa fil-Istati Membri. U dan qed isir mill-kumpanija fejn jiena naħdem. il-direttiva dwar l-evaluazzjoni tal-impatt anki jekk daħlet fis-seħ fl-2014 il-konsekwenza l-impatt tagħha E, jibda mill-2017 minn meta il-leġislazzjoni nazzjonali e, ġiet e, aġġornata bija. It-tip ta' liġijiet li se jadottaw l-istati membri nistaw nimmaġinaw għax għandna prassi tajba minn ċertu pajjiżi bħall irlanda pereżempju fejn il-leġislazzjoni u informazzjoni dwara tpoġġow għal dispożizzjoni tal-pubbliku kien hemm konsultazzjoni mal-pubbliku ma' Franza il-Kunsill eh, tal-Istat qal li eh, kien hemm ksur kontra direttiva peress li saret it-trasposizzjoni ma kienx hemm trasposizzjoni ta' l-obbligu dan sabiex ma jkunx hemm konflitt ta' interess bejn l-awtoritajiet u dawk li ridu li, li kienu seħdu xi deċiżjoni fuq fuq proġett meta dan e, hu responsabbli tal-proġett kienu kol iżviluppatur, kien jieħu d-deċiżjoni. Ġifieri hawnhekk rajna l-problemi meta nqablu l-implementazzjoni tad-direttiva ta' qabel ma, ma din u li tidħol fihom id-direttiva l-ġdida ovvjament u importanti għalhekk il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali jaraw li dawn il-punti jiġu trattati kif nuxira fil-leġislazzjoni nazzjonali. Issa, fuq l-implementazzjoni din id-direttiva huwa minnu li kienet um, suġġetta ħafna l-menti, ħafna petizzjonijiet għandi Xi statistika 12% ta' każijiet ta' ksur kellhom x'assumu mal-liġi tal-ambjentali kienet fuq id-direttiva fl-2016 sebajn eh, il-ment minn 314 kienu fuq id-direttiva, ġifiri l-istatistika turina n-numri huma għolja. U għal din ir-raġuni il-Kummissjoni ħarġet xi linji gwida dwar l-implementazzjoni ta' din id-direttiva ġdida. Ovvjament, jikkumplementaw l-linji gwida li kien hemm. Aħna ma nafux kif se ssir l-implementazzjoni għax qegħdin għadna fi stadju tal-bidu. Imma nafu li se jkun hemm xi stadji se jkunu problematiċi, pereżempju l-kunċett ta' sinifikat Iġifiri dan, it-tifsira tal-impat li jista' jkollu proġett fuq l-ambjent. Kif se natuha? Definizzjoni hemm qiegħda, imma fil-linji gwida l-Kummissjoni tat informazzjoni l-Istati membri dwar verament xi tfisser, xi fisser dan fuq il-baseland uh, eh, scenario u anki il-metodoloġiji Iġifiri biex wieħed jiddeċidi hekk mx impatt jew le. <clears throat> Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq metodologija speċifika hemm proġett jismu Imperja li qed jipproponi metodoloġija bażi ta' Excel li huwa wieħed sempliċi imma li jaħdem u għet jista jiġbu l-informazzjoni kollha anki fuq l-alternativi, mhux biss dik l-alternativa li tintuża l-proġett partikolari u li wieħed ukoll jista' juża biex joħroġ l-analiżi. Biex nagħlaq <clears throat> nixtiequ nagħmlu enfasi ma'kom anki eh, mal-parlamenti nazjonali sabiex intom taraw li l-implementazzjoni ta' direttiva ikun hemm monitoraġġ tajjeb tagħha u dawn il-punti li jiena qajjimt hawnhekk ikun hemm trasposizzjoni tagħhom kif suppost biex wara jkun hemm implementazzjoni xierqa wkoll. Jiena qiegħda ovvjament biex nirrispondi jekk għandkom xi mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Thank you very much indeed. It was Grazzi. Eh, inti kellek verament analiżi tajba Eh, professjonali ħafna u inti eh, ġbittina l-attenzjoni għal dawn il-problemi serji li huma joffru sfida lill-istati membri. Anki meta semmejt il-proċeduri il ta' eh, ksur. Ettinna kemm hija għolja ċifra. Ġifiri, il messaġġ huwa ċar grazzi għal rekomandizzjonijiet. Sinjuri, jina ndur lejkom biex niftaħ il-dibattitu. Ma nafx għandkom xi mistoqsijiet jew xi kummenti x'tamlu lill-sinjura, imma għandi talba minn antissur sur David Lowe kien direttur tal-Komitat Peti tal-Parlament Ewropew. David, fidejk. Iva, grazzi ħafna, Sur President u grazzi tal-li tajtni iċ-ċans nitkellem. Naf li muxi dritt dan eh, li wieħed jihdu eh, pala wieħed normali, għax jena minix membru wara kollox. Mela, kelmtejn dwar din id-direttiva u anki kif ġiet emendata sabiex jiena na, nagħti importanza ta' din ir-reviżjoni ta' din id-direttiva, e fil-fatt reviżjoni kienu riżultat tal-petizzjonijiet u l-ilmenti mid-naħa ta' ċittadini f'ħafna e, pajjiżi. U l-impetu għal din ir-reviżjoni minn ċittadini ġi. U s-Sinjura Balasteros tatna ħafna kien verament siwi dak li għaltinna. Anki dak iż-żmien ġifieri meta konna naħdmu eh, fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet kien hemm is-Sur Huntes kien hemm rapporter għall-opinjoni li kien qal kemm kien għad kien hemm affarijiet nieqsa fil-ewwel verżjoni tad-direttiva. U l-lum qed nitkellmu fuq il-drittijiet ta' ċittadini u drittijiet ukoll tal-parlamenti. Jina naħseb li din id-direttiva ma ntażlitx kif ġipu leħaqa. Għax verament turi kif il-Parlament Ewropew peress li dan huwa jirrappreżenta l-ħsibijiet ta' ċittadini jista' jaħdem tajjeb ħafna mal-Kummissjoni matul il-proċess leġislattiv anki mal-Istati membri biex dawn il-proġetti jkunu adottati. Imma kif qalet is-sinjura ta' qabli, għad baqa' ħafna kwistjonijiet eh, li ta' min wieħed jidħol fihom u jiena dak li importani fil-fatt huwa li mux biss ġifiri li l-implementazzjoni ta' direttiva reveduta jieħu ħafna żmien biex fil-fat jidħol fis-seħ. Dan kollu daħal fis-seħ jilu imma ġifiri l-fat li kienem ħafna l-menti juri li dawn l-affarijiet jimxu bil-mod. Hemm ukoll l-eżitazzjoni mill-Istati membri li jieħdu azzjoni anki sal-lum dan jiġri ċifir isom l-istati membri ma jridux li jaraw li tiġi implementata għal profit tal-ċittadini, ġifir l-impatt ta' ċertu eh, proġetti infrastrutturali li fuq l-ambjent. Imma hemm eżempji ċari, per eżempju fi Franza fil-Loire hemm proġett li dan il-Kumitat ta' Petizzjonijiet ilu issa jiddiskuti u l-Kummissjoni kienet iddeċidiet u l-Parlament kien iddeċida li kien hemm ksur mhux biss ta' direttiva ta' li għajja ma' dik tal-habitat tal-asafar u dan il-proġett issa ilu eh, eh, isil 15-20 sen ilu u għadu qiegħed jitkompla mill-awtorità Franza u huwa verament imur kontra u jikser id-direttiva Jina naħseb għalek li tkun ħaġa tajba li l-Parlamenti Nazzjonali u ma stess meta eh, ikun hemm min jiġbihom l-attenzjoni għal dawn il-problemi li jaħdmu mal-Parlament Ewropew biex insibu kaptu dawn il-problemi serji. Għax fuq direttiva tal-IAJ, e, ħafna drabi il-ksur eh, jaslinna meta jkun hemm proġetti kbar u nafu li jkun hemm ħafna interessi, ħafna flus involut proġetti bħal dawn, bini, eh, bini eh, estensiv u l-investituri kollom il-flus il biex ikomplu bil-pressjoni tagħhom u ovvjament min ikun qed jipprotesta kontrihom ma jkollux flus u jkun qata qalbu għaddaw il-proġetti u għandhom dan, dan il- e, umma kbar daqsek ġifiri. Għalek, meta l-istituzzjonijiet jaġixxu biex jiddefendu il-mhux e, biss l-ambjent imma drittijiet ta' ċittadini, per eżempju il-miri tal-biodiversità l-insibuwa fid direttiva direttivi tal-abitat u tal-asafar. Dawn iridu jiġu osservati U il-Komissjoni Ewropea lek tkun iktar militanti għal mod ta' kif tiġbet l-attenzjoni tal-Istati membri anki tressaqom il-qorti u dim il-qorti ta' Ewropea. il komissjoni biss tista tibda il-proċediment ta' ksur il-Parlament għadu ma wasalx għal din. Għalek il-responsabilta hija biss tal komissjoni biex naraw li l-implementazzjoni sir sow ta' direttiva. Tajjeb ġifiri li naħdmu mal-parlamenti tal-istati membri mal-autoritet tal-istati membri sabiex meta tant naraw sforzi me ċittadini mill-istituzzjonijiet biex l-dritt Ewropew jiġi rispettat li dan isir verament eh, eh, ben fatt fil-pajjiż. Grazzi ħafna. And now Grazzi ħafna. Min se jkun il-kellim li mis, hemm xi kummenti, mistoqsijiet? Iva. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, I have a question. Grazzi, Sur President. Għandi mistoqsija għal kellim dwar kwistjoni ta' konflitt ta' interess u kif tiġi interessata fid-direttiva. Jiena naqbel mal-prezentazzjoni u mal-prezentazzjoni kellim ta' qabel is-Sur Low li jgħid li ħafna elementi fuq livell nazzjonali e, għandhom xi jaqsmu ma' din id-direttiva u naħseb li din id-direttiva hija importanti ħafna għaliex tippermetti li ċittadini sabiex sibu rimedju fuq livell ta' Unjoni Ewropea dwar kwistjoni li kieku taqqa mod komplet taħt il- E, kompetenza nazzjonali, per eżempju loti ta' permessi ta' bini. Ħafna nies qed ikunu frustrati meta l-awtoritajiet nazzjonali jagħtu dawn il-permessi speċjalment għal proġetti kbar illi għajmu ħafna tħassib ambientali l-nies fil-viċinat. U permess li dawn peress li dawn il-permessi huma e, ta' kompetenza nazzjonali din id-direttiva hija l-unika rabta li ċittadini għandhom sabiex ikollhom rimedju barra mill-forum nazzjonali. Għalhekk din id-direttiva hija importanti ħafna ċittadini, però u niġi għall mistoqsija tiegħi hawnhekk, spiss fuq livell nazzjonali nsibu illi l-IAs jiġu finanzjati mill-iżviluppatur innifsu u għalhekk ikun hemm konflitt ta' interess inerenti fil-preparazzjoni u fil-konklużjoni tal-IAA e nifissa. Dak illi għandu jkun evalwazzjoni b'mod parzjali u b'mod professjonali illi ħares lejn l-impatt ambjentali ta' proġett kbir Spiss fil-konklużjonijiet tiegħu isir ġustifikazzjoni għal dan il-proġett kbir għalhekk xi drabi jkollok proġetti kbar illi jingħataw permessi sabiex jibnu fuq art verġni u ir-rapport tal-IAA jgħidlek li din hija l-aħjar ħaġa għall-ambjent minn meta nħolqot id-dinja, jiġifieri dan kollu bla sens spiss ir-raġuni hija illi l-IA hija finanzjata mill-iżviluppatur u għalhekk hemm konflitt ta' interess. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi lill-kellima Salima punt hija il-problema ta' konflitt ta' interess indirizzata fil-direttiva reviżjonata revizjonata ġdinija Eh, importanti ħafna għall-implementazzjoni jekk verament fl-implementazzjoni eh, rridu zommu f'maħna l-ambjent u ċittadini li eh, għandhom għal album l-ambjent. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim kien is-Sur Simon Buzutil minn Malta, grazzi ħafna Simon għal kontribut tiegħek Issa, hemm xi kummenti jew mistoqsijiet oħra? Iva? Desideravo intervenire con una domanda. Xtaqt nagħmel intervent mistoqsija jiena membru tal-Parlament Taljan. U xtaqt insaqsi lir rapporter id definizzjoni ta' l-impatt fuq l-ambjent għax qed nara li huwa bżonn illi nifmu eżatt x'inhuwa intis meta ngħidu valutazzjoni integrata ta' proġett bil-impatt ambjentali kif ukoll viżjoni fuq medda twila ta' żmien anke mill-perspettiva soċjo-ekonomika tal-iżvilupp ta' żona għax il-konflitt isir ta' spiss meta il-valutazzjoni ambjentali pura tiġi separata minn valutazzjoni ġenerali. Iġifiri, kif kontet najt ta' żvilupp ta' zona u sostenibilità ta' zona li dandu x'jaqsam mal-preżenza ta' eh, xogħlijiet ġodda. Niġa mistoqsija tiegħi issa. Blima mod id-direttiva u kol tolqot livelli differenti ta' gvernanza eh, lokali, reġjonali, nazzjonali f'dak li huwa il-kontroll u monitoraġġ ta' dawn ix-xogħlijiet kif ukoll fil-futur iż-żamma ta' dan il-kontroll fuq il-ġestjoni ta' dawn ix-xogħlijiet. Grazzi. Thank you very much. The name of last speaker. Grazzi ħafna. Dik kienet Emanuela Rossini mill-Italja nil-Awk u grazzi tal tiegħek issa Hemm xi kummenti jew mistoqsijiet oħra? This not the case if I am not wrong. Uh, Jidrix li huwa l-każ. Nista ngħaddi l-kelma lura lill-kelliema sabiex tadi l-kummenti tagħha. Iva, grazzi. għall Dwar l-ewwel mistoqsija, grazzi interessanti ħafna. Hemm artiklu ġdid fid-direttiva artiklu 9a illi jeħtieġ illi f'każ normali ikun hemm l-obbligu mid-direttiva illi l-iżviluppatur jagħti l-informazzjoni u l-evalwazzjoni. Umbad din l-informazzjoni tinġabar mill- l-autorità kompetenti, jkun hemm l-analiżi, ikun hemm il-proċess ta' konsultazzjoni u tittieħed deċiżjoni. Meta l-iżviluppatur huwa l-istess bħal l-awtorità kompetenti mela din hija problema u din tqajmet mod regolari eh, f'diversi ilmenti anki f'petizzjonijiet dak li jgħid dan l artikli u meta l-autorità kompetenti jew koll l-iżviluppatur l-istat membru jrid jiżgura illi l-organizzazzjoni ta' kompetenza amministrattiva tkun separata biex bekk id-deċiżjoni li kieku deċiżjoni jsir mill-awtorità kompetenti, mela dim ma tistax tkun l-istess. min jew deċiżjoni ma jridx ikun min jagħti l-informazzjoni bħala l isviluppatur l-istat membru jrid jiżgura li jkun hemm separazzjoni fit-teħid ta' deċiżjonijiet għal din l-evalwazzjoni. Dan irid jiġi traspost fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, però mhux dak biss il-funzjonijiet ta' awtoritajiet u governanza iridu jsiru. Nispera li konċar. Uh, the second, the question from the uh, representative. It-tieni mistoqsija, rappreżentanta tal-Italja ma fimx parti minna xkont qed nipprova nuża il-headphones. Naħseb li l-mistoqsija tiegħek kienet dwar livelli differenti ta' governanza u fejn isiru il-deċiżjonijiet. Forsi tista' tirrepet il-mistoqsija. Mikrofonu għal-kellima. Iva, dik kienet parti mill-mistoqsija. L-ewwel mistoqsija kienet dwar id-definizzjoni ta' invalwazzjoni ta' impatt iktar integrat ikun hemm ukoll l-iżvilupp soċjali u ekonomiku fuq termin ta' żmien twil taż żona. Għax għandna din l-idea ta' valwazzjoni tampat illi xi drabi tkun f'konflitt mal-iżvilupp sostenibbli ta' din iż-żona. It-tieni parti tal-mistoqsija hija dik li fimt livelli differenti ta' governanza u kemm ikun hemm involviment fil-kontroll u l-monitoraġġ tal-proġett. Iva, mela, l L-għan fundamentali tal-direttiva hija li jkun hemm konsiderazzjoni ambjentali fit-tajt ta' deċiżjonijiet, però bħalma iva aħna qed nipromovu żvilupp sostenibbli, ġifieri jekk hemm konsiderazzjonijiet soċjoekonomiċi li jiġu konsidrati fil-teħid ta' deċiżjonijiet dawn huma konsidrati fuq l-istess livell ta' dawk ambjentali però l lan ta' direttiva u il-protezzjoni tal-ambjent, ġifiri f'artiklu 5 u f'artiklu 8 a huwa ċar ħafna id-deċiżjoni li tati il permessja jew le xandu tkun. irrid ikun hemm ir-raġuni għalfejn il-proġett jista' isir jew le. Irrid ikun hemm il-karatteristiċi u l-fatturi differenti tal-ambjent illi ġew analizzati permezz tal-evalwazzjoni. Ir-raġunijiet għalfejn saret id-deċiżjoni, l-informazzjoni dwar l-alternattiva, l-alternativi, anzi il-miżuri ta' monitoraġ dawn l-elementi kollha jridu jsiru pubbliċi sabiex kulħadd jifhem. Kulħadd ikun jaf għal xġi konsidrat u għalfejn ittidet id-deċiżjoni. L-artiklu 8a huwa ġdid u naħseb illi jekk jaħdem, jekk jiġi traspost b'mod xira u implementat b'mod xira għandu jipprovdi garanziji għal direttiva li verament qed twassal konsiderazzjonijiet ambjentali. F'termini ta' governanza huwa minnu illi ħafna mill-proġetti jiġu sviluppati fuq livell lokali u għalhekk l-awtorità kompetenti illi tiddeċidi dwar il-proġett hija awtorità lokali. Xi drabi iqumu iqum tħassib ta' konflitt ta' interess bħalma għadna. Però l-fatt li d-direttiva tirrikjedi iktar informazzjoni li tingħata lil pubbliku qabel id-deċiżjoni u wara d-deċiżjoni u din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli fuq is-sit tal-awtorità kompetenti fuq livell lokali iżda wkoll ta' dik kompetenti fuq livell nazzjonali għanda toffri iktar informazzjoni u koordinazzjoni, però il-fatt illi l-istat membru irritjatu irritjat informazzjoni, data kwantitativa u kwalitativa lil kummissjoni kull sitt snin għal rapport dan ifisser li l-istati membri jridu jistabilixxu sistema sabiex jiġbru informazzjoni mill-livell lokali għal livell nazzjonali li jumbat jiprovdi l-informazzjoni l-Kummissjoni. Ġifieri di sistema trid issir fl-istati membri kollha kif l-istati membri jiġbru din l-informazzjoni mill-livell lokali għal livell nazzjonali dan mhux imsemmi fid-direttiva, però il fat li l-istat membru irrit jibda din is-sistema ta' komunikazzjoni fuq livell lokali u nazzjonali naħseb illi għandu impatt għal governanza aħjar fuq livell nazzjonali għaliex irid ikun miktar iktar informazzjoni L-importanti li dan isir illi ma nsibux ruħna fi żmien sitt snin Situazzjoni fejn l-istati membri għajdu li memx informazzjoni għax huwa diffiċli ħafna li jiġbru l-informazzjoni minn livell lokali. Dan sar direttivi oħra, per eżempju, responsabilità tal-ambjent anki f'direttivi oħra jgħidu dan huwa diffiċli. Irrid ikun hemm is-sistema sabiex niżguraw illi il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew ikunu jistgħu jagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni illi qed tiġi approvata u infurzata fil-Unjoni Ewropea dak kollu. Iva, grazzi ħafna ma jiġix li hemm mistoqsijiet oħra. għandi l-privileġġ issa illi nintroduċi l kelliema li miss is signora Sara Drake, um, Senior Lecturer fil-liġi eh, tal-Unjoni Ewropea mill-Cardiff School of Law and Politics mill-Università ta' Cardiff fil-Renju Unit ser titkellem dwar it-traspożizzjoni u implementazzjoni tal-regolament tal-2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna sur President Lodwa Tajba jiena eh, Dr. Sarah Drake u jiena kontenta li edha unek sabiex nitkellem maħom dwar din id-direttiva. L-prezentazzjoni ser titkellem dwar it-traspożizzjoni u l-implementazzjoni. Prezentazzjoni ser tinqasam fit tnejn. L-ewwel fil-qosor se nispjega il-għanu l-ambitu tar-regolament, l-implementazzjoni tiegħu u nuqqasijiet u l-sitwazzjoni attwali u fit-tieni parti ser nitkellem dwar ħames oqsma illi għandhom jitjiebu. Ser nippreżenta rakkomandazzjonijiet għal parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej u għandi najt sam il-bidu ta' il-prezentazzjoni illi fil-waqt li l-analizi ta' kazijiet ġiet bbażata fuq l-aħħar data disponibli inkluż eh, diversi evalwazzjonijiet ta' ekspost ta' regolament li saru minn esperti indipendenti Kummissjoni Ewropea u wkoll riċentament mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri għatem qasijiet fil-ġbir ta' data u għalhekk huwa diffiċli jkollna stampa ċara ta' sitwazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea interessata ħafna li nitkellem magħkom dwar id-data li għandkom fil-Kumitat tal-Peti dwar il-problemi li ċ-ċittadini għandhom fl-infurzar ta' drittijiet tal passiġir tal-ajru. Din il-politika hija waħda mill-iktar reġim komprensivi fid-dinja u dan għaliex l-Unjoni Ewropea tat li l-passiġġieri drittijiet applikabbli direttament li jistgħu jiġu forzati qudiem minn orti nazzjonali. Din il-politika hija waħda mill-politiki l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea ċittadini inklusi regolament tar roaming u reċentament ir-regolament tal-GDPR. Il-lan ta' dan il-regolament huwa li jiżgura livelloli ta' protezzjoni tal konsumatur fl-Unjoni Ewropea billi jagħti drittijiet ta' assistenza u kumpens il passiġġieri tal-ajru meta l-vjaġġ tagħhom jiġi ostakolat minħabba avvenimenti bħal ma jkunux jistgħu jitaw fuq l-ajruplan, upgrading jew downgrading involontarju, dawmin jew kanċellazzjoni il-kumpaniji tal-ajru mhumiex responsabbli meta jkun hemm ċirkostanzi straordinarji. Meta di ċirkostanza ma tistax tiġi evitata anki jekk ittiedu l-miżuri kollha. Però kien hemm il-nonkonformità sa mill-bidu minħabba eh, mill-borra, vulkani, u spiss il-passiġġieri ma ingħataw id drittijiet tagħhom aħna il-koll nafu li xi passiġġieri jisibu uh, diffiċli sabiex igawdu dawn id-drittijiet. Eh, kumpaniji tal-ajru li mhux jikkoperaw u memx korpi ta' forzar nazzjonali jew eh, mhux informati anki fil-qrati il-passiġiri qed lejn aġenziji ta' ġestjoni sabiex isibu dan il-kumpens illi huma intitolati għalih. Ir-regolament jgħid illi jrid ikun hemm l-NBs, korpi ta' forzar nazzjonali l-istati membri kellhom jagħmlu sanzjonijiet nazzjonali li effettivi, diswazivi u proporzjonali. Il-Kummissjoni Ewropea u l-istati membri jagħmlu sforzi importanti sabiex jitejbu l inforza fuq livell nazzjonali sabiex iswaslu l-kumpaniji tal sabiex kunu konformi. L-emerġenza ta' anzi il-fatt li hemm rikors ekstraġudizzjarju huwa żvilupp tajjeb bejn l-2016 l-2017 l-Awtorità tal-Avjazzjoni tar-Renju Unit qalet illi 75% tal-ilmenti ġew deċiżi favur il-passiġġier, però skont l-evalwazzjoni riċenti ta' din politika illi saret mill-ICA ippubblikat fit-8 ta' Novembru ta' dis-sena, ikkonkludiet illi s-sistema tal-Unjoni Ewropea tal-Ġdijiet tal għaz Europa ta' tajjeb, però Eh, hemm bżonn ta' sforz kbir min-naħa ta' passiġġier sabiex ikollhom benefiċċju minn dan kollu. Fil-maġġoranza tal-10 stati membri li ġew eżaminati n-numru ta' ilmenti illi saru mal-NBs zdietu bejn l-2015 u l-2017. Ħafna E, każijiet kien hemm ilmenti dwar dawmin kanċellazzjoni jew e, mhux ma natawx permessi li jirkbu l-ajruplan. Il-Kummissjoni fl-2013 għamlet rikassa biex tindirizza n-noqqasijiet, rridet tindirizza il-noqqas ta' infurzar uniformi u effettiv l-Unjoni Ewropea u il-PIS regolatorju fuq il-kumpaniji tal-ajru. Il-proposta waqfet fil-Konsil meħabba tilwin bejn ir-Renju Unit u Spanja. Kien hemm il-possibilità illi ir-Renju Unit Anzi, hemm il-possibilità li meta l-Renju Unit li taqm l-Unjoni Ewropea li l-proċess leġislattiv kompli. fl-2008 rajna żdieda konsiderefu fid-dew minn meħabba temp, strikes u um, noqqasijiet ta' personal tal-kontroll ta' traffiku tal-ajru. U fl-aħħar mill-aħħar dan mhux tort tal-passiġġier fl-2008 erba kumpaniji tal-ajru kbar qalu illi l-strajkiet fi Franza waslu għal limitazzjoni fil-movimenti l tagħhom hemm tassib dwar nuqqas ta' kapaċità fis-suq u il-drittijiet tal-passiġġieri qegħdin dejjem iktar taħt id-dita. Fit-tieni parti tal- tal-prezentazzjoni identifikajt ħames oqsma li għandhom bżonn ta' titjib u għamilt rakkomandazzjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej Fin-nuqqas ta' riforma leġislattiva, nuqqasijiet identifikati mill-Kummissjoni fl-2013 proposta sitta tar rikors għadhom għaddijin. Il-ħames kwistjonijiet li rridu nifoka fuq huma kuxjenza u għarfin tal-passiġġieri, ċertezza legali, reġimi ta' forzar nazzjonali, infurzar u rikors individwali u il-pis regolatorju fuq il-kumpaniji tal-ajru. L-ewwel punt, l-arfin tal-passiġġieri dan huwa rekwiżit essenzjali għas suċċess ta' din il-politika. Il-passiġġieri jridu jkunu konxi mid-drittijiet tagħhom. Il-Ombudswoman Emily O'Reilly O'Reilly tkellmet dwar din dan kollu fl-introduzzjoni aktar kmini illum u tkellmet dwar l-importanza ta' dan kollu hekk kif aħna risqin lejn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2000 U satax ir-regolament jirrikjedi illi il-kumpaniji tal-ajru jinformaw lill passiġġieri dwar id-drittijiet tagħhom, però l-ICA qalet illi fl-istħarriġ tagħhom il-kuxjenza u l-arfin minn tal passiġġieri għadu għadu baxxi. Madwar 39% biss qalu li kienu konxi mid-drittijiet tagħhom. Għalu kol illi l-arfin tal-passiġġieri mhux dejjem huwa ċar. Nipropon illi il-parlamenti nazzjonali jiżguraw illi l-NBC kollhom ruol attiv fil-monitoraġġ tal-obbligu illi tiġi provduta formazzjoni u jittiedu l-passi sabiex ikun hemm eh, kuxjenza l-CEA u r rapport tagħha irrikonoxxiet il-Kummissjoni għamlet numru ta' azzjonijiet sabiex tippromovi arfin, però il-gwida online mhux dejjem tispjega kif il-passiġġieri għandhom jaġixxu meta jkun hemm eh, dewmin fil-vjaġġar. Il-CA e tat 10 suġġerimenti għal passiġġieri meta jiġri dan. Issa mmorru għall ċertezza legali, il-qafas legali kawża problemi għal passeġġieri għax ir regolament hemm dawn il-żoni grisi illi jistgħu jiġu interpretati eh, mod strett jew wiesa, speċjalment l-eċezzjoni ta' ċirkostanzi straordinarji. Minkejja sentenzi Eh, ta' ċertu profil mill qorti regolament jibqa' jagħti lok għal nuqqas ta' ċertezza legali ehm, għal passiġġieri kif ukoll għal linja ta' lajru ajru u regolament kompless ħafna jista' jkun diffiċli ħafna l-partit kollha interessati biex ikun jafsu kis-suppost id-drittijiet tagħhom li huma. Biex intejbu ċertezza legali, il-Parlamenti Nazzjonal bżonn eh, jiskuraw li l-entitajiet tagħhom huma proattivi meta jinformaw il passiġġi ta' dettijiet tagħhom u tal-alternattiva li jista' jkun hemm ta' rikors, pereżempju fl-uri tal-2018 meta l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tar-Renju Unit ħarġet bil-komunikat tal-istampa illi ċaraw id-drittijiet tal-passiġġieri ton eh, skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea wara dak li seħ minħabba l-strikes ta' Ryanair. Il-Kummissjoni hemm bżonn tkompli tippromuovi tazza legali Eh, permezz tal-gwida post leġislativa ta' ħamson ukoll ta' taħriġ għadda wkoll involuti għall inforzat tar-regolament fuq livell nazzjonali biex jibnu kapaċità li se tkun faċilitat mill-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll mal istruzzjoni tal-Unjoni Ewropea mod ġenerali. It-tielet aspett huma edaw is-sistemi ta' inforzar fuq livell nazzjonali dan huwa eh, punt dajjef fir-regolament għax ir-regolament għandha diskrezzjoni kbira fuq l-istat fidejn l-istati membri u dan eh, wassal għal nuqqas ta' inforzar ma' ħafna mis sistemi ma' dajfin wis biex wieħed jiddetermina il-non konformita mill-linji tal-ajru per eżempju Eh, risorsi li mhumiex adegwati, eh, nuqqas ta' ħiliet operazzjonali u tekniċi biex jivvaluta l-validità tal-eċezzjoni ta' ċirkostanzi straordinari, sanzjonijiet li huma baxxi wis biex jaġixxu bħala deterrent. Rapport tal-Komissjoni fl-2014 qal li f'ċerti stati membri il-sanzjoni massima hija inqas minn 1000 euro u l-politika ta' sanzjonar miex biżejt proattiva mhux kull ksur tar-regolament jiġi sanzjonat u għalhekk l-istess rapport tal-2014 il-Kummissjoni qalet illi l-entitajiet tinforzar fuq il-vazzjonari mhux se jkomplu eh, jisanzjonaw il-nonkonformità u kienu biss fit-22 fil-mija tal-każijiet il-livelli minimi legali għal pożizzjoni ta' sanzjonijiet forsi huma diffiċli wis biex wieħed jirrispettom xi stati membri jesteżisti proċedura kriminali ehm, u ma foħrajn hemm eh, proċedura amministrattiva. Eh, f'ċerti stati membri l-entitajiet m'għandhomx is-seta taħt il-liġi nazzjonali illi jordnaw rikors individwali sta jkun hemm diffikultajt prattiċi u legali fl-applikar ta' sanzjonijiet lil trasportaturi f'ċerti stati membri u anki f'ċert stati membri oħra. Insistu rapporti wkoll li l-interpretazzjoni tar-regolament mill-entitajiet nazzjonali tinforzar speċjalment fuq l-eċezzjoni ta' ċirkostanzi straordinarji jivarjaw minn stat membru għal ieħor u l-livelli wkoll ta' inkjesta jew investigazzjoni jivarjaw. Huwa suġġeriti dan huwa qasam fejn il-Parlament Nazjonalista u jkollhom ruol importanti ħafna fit-titjib tal-ambjent tin-forza nazzjonali. Politika tinforza nazzjonali għandha bżonn ikollha effett ta' deterrent fuq eh, l-linji tal-ajru biex jipromovu l-konformità u ma jistax ikun l-linji tal-ajru jkunu jistgħu jħallsu għax jippreferixxu jħallsu biex jiksru il regolament u jċaħdu eh, l-passiġġieri drittijiet tagħhom għax xafu l-passiġġieri mhux kollha se jilmentaw u jagħmlu rikors u s-sanzjoni li tiġi imposta i waħda rimota u mhux ta' kastik u approċċ lejn ninforzar fil-litteratu ta' regolamenti ta' regolament li tagħti risposta. Huma nies mill-dinja tal-akademja illi għadu li hemm bżonn ta' approċċ fażi fażi lejn ninforzar fil-kontest dittijiet ta' passiġġieri tal-ajru dawn l-entitajiet għandhom bżonn jibdew b'interventi moderati li kollhom bħala għan illi konvinċu fuq il-konformità u mbagħad irid ikollhom eh, isiru iktar severi u iktar ta' kastik u għalhekk il-website Olandiż eh, tal-entitajiet enforzar nazzjonali wkoll jużaw dan eh, sosellun ta' intervent irrifletti dan din il-piramida ta' inforzar illi tagħti indikazzjoni eh, fuq l-operat ta' piramida bħal din. Mela, għal dawk li huma rakkomandazzjonijiet, il-Parlament Nazzjonali jistgħu jkollhom rol importanti ħafna biex jiżguraw id il-politika nazzjonali kif ukoll il-qafas leġislattiv tagħhom jadattaw ruhom skont din it-teorija ta' regolament li jagħti risposta li jaġixxi. Issa ħemmur għal raba qasam li jitlob l-attenzjoni tagħna. Karatteristika importanti ħafna biex il-passiġġieri jkunu jistgħu jkollhom rikors meta jkun hemm ksur ta' drittijiet tagħhom. Dan huwa qasam fejn kien hemm ħafna titjib, pereżempju eh, bil-ADR, imma għad fadal ostakoli li jistgħu jimminaw l-abilità tal-passiġġieri illi jfittxu u jiksbu r-rikors. Hemm ħafna alternattivi għal passiġġieri imma din is-sida fil-flasla tista' tagħti għal konfużjoni għal bżonn ta' gwida fuq l-għażliet differenti l svantaġġi u vantaġġi l promozzjoni ta' idea bħala l-alternattiva l-iktar effettiva għax hija sempliċi, hija maġla u eh, prezz baxx. Issa fl-2017 il-Kummissjoni faċilitat l-istabbiliment ta' netwerk pan-Ewropew ta' entitajiet ta' ADR illi kopru trasport pubbliku, vjaġġar Eh, TravelNet illi jista' xi bħala forma l-iskambju ta' veduti u tal-aħjar prassi dan in-netwerk għandu l-potenzjal faċilita il-ġbir ta' data tal-istatistika fuq l infurzat tar regolament 261 fl-istati membri kollha. Il-passiġġieri għandu l-possibilità illi jresqu eh, eh, talba ċivili qudiem orti nazzjonali u fattur ta' deterrent jista' jkun il proċedimenti tal-qorti huma jimxu bil-mod ħafna u maljin u għalhekk Eh, hemm proposti ġodda tal-Unjoni Ewropea għal rikors kollettiv tal-konsumatur biex hekk Eh, regolament 261 jekk dan jiġi miksur li hemm il-Komissjoni New Deal for Consumers. Dan l svilup forsi jiġi resistit mill-linji tal-ajru u forsi jitlob ħafna poċ mill-Parlament Nazjonali mill-Istituzzjonijiet Ewropej. Kien hemm xi ftit dibattitu jekk it-teknoloġija tista' tiġi użata minħabba kumpens li forsi jsir awtomatiku Ryanair għal fjannar tal-2018 illi kienu qegħdin jaraw Jirfetti fuq din il-kwistjoni dan jista' jonqos ħafna pisi amministrattivi fuq eh, kemm il-passiġġieri kif ukoll il-linji ta' l-ajru u li CA u koll ehm, kien ġiet mitluba tintroduċi obbligu legali fuq dawn il-kumpanniji biex ikun hemm kumpens awtomatiku. E L-Assoċjazzjoni tal-Kommassur tar-Renjuni eh, bdiet kampanja u għandha petizzjoni biktar minn 200.000 firma. Issa jekk immorru għall-aħħar qasam ta' tħassib għalina ġestjoni tal-pis regolatorju fuq il-kumpanije ta' l-ajru u għacċar li mid-dejta li dawn il-kumpanije se jkomplu resistu l ta' tar regolament 261 meta l eh, fuq il-vjaġġ ikun barra mill-kontroll tagħhom jew definizzjoni ta' ċirkostanzi straordinari, per eżempju l-assistenza li tiġi minn dowmin jew strikes jew xi tip ta' nuqqas Ta' kollu għatfat tal-implikazzjoniet finanzjarju kif ukoll l-implikazzjoniet operazzjonali għal kumpaniji tal-ajru. Fin-nuqqas ta' bidla leġislattiva l-Parlamenti Nazzjonali hemm bżonn jippruvaw jiżguraw li miżuri jittieħdu biex indirizzaw kapaċità fil-suq tal-avjazzjoni, l-iktar il-kontroll tat traffiku, in-nuqqasijiet u illi liġi nazzjonali tippermetti li dawn il-kumpanniji illi jikupraw il-ispejjeż minn partijiet terzi ċerti stati membri ġi rapportat li dan mhux possibbli. U għalhekk nagħlaq billi ngħid illi jżistu ħafna fatturi li qed jimminaw il-livell li ta' protezzjoni tal-konsumatur illi l-liġi nazzjonali tagħti fuq il-passiġġieri ta' l-ajru meta jkun hemm xi tip ta' żvijar tal vjaġġ tagħhom. Ta l-inforzat il-regolament 261 huwa deċentralizzat fl istati membri u biex dawn il-Parlamenti Nazzjonali kun jistgħu jizguraw il dawn is-sistemi tal-Forza Nazzjonali jaħdmu bħala deterrent biex ikun hemm il-bidliet fil-politika nazzjonali u risorsi jkunu disponibbli. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jkollhom forsi l-opportunità li jerġgħu jaraw il-qafas legali tar-regolament 261 u jappoġġaw ir-rakkomandazzjonijiet biex jiċċaraw id-drittijiet u l-obbligi il balanz mill-ġdid tal-pis regolatorju kif ukoll it-titjib tal-inforzar. Bżonn ikun hemm appoġġ kontinwu għal rikors ekstraġudizzjarju l-iktar mekkaniżmu aħjar ikun għall inċentiv tal-kumpaniji biex jkun jaġixxu f'konformità mar-regolament u jagħtu l-individwi id-drittijiet li għalihom huma titolati. Imma ir-rwol tal-rikors individwali huwa biss parallel għall-inforzar pubbliku b'saħħtu u mhux jħodlu postu. Grazzi ħafna. Dan din kien preżentazzjoni interessanti u importanti ħafna. Mela nixtieq niftaħ id-diskussjoni. Issa iż-żmien għal ehm, mistoqsijiet tagħkom, forsi kummenti għal kellim. Nobody? Dinja l-ewwel derba. Mela. Naħseb issa wasal il-waqt illi nalqu l-ewwel panel tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi lil daw kollha illi taw presentazzjoni, grazzi ħafna lilkom il-koll. Jiena għandi tarif sabiħ għalikom nixtieq nissirinkom il-kol dawk il-persuni kollha li huma preżenti f'din is-sala għal l-ikla ġentilment uh, offrut mill-Ombudsman Ewropew fil-brasseri f'dan din il-binja it-tilet solar. Forsi jekk għandkom xi problemi biex taslu għaw il-membri ta' l-istaff, tal-komitat ta'kom li jistaw jajnukom, mela nintaqaw fil-brasseri din il-binja fil tilet solar Anzi, nintaqaw 35 minuta uħraġi fil fin-nofsija u u mbagħad inkomplu fis u nofs f'din is-sala bis-sessjoni ta' wara l l-offsinar. Mela, l-ikla tajba lil kulħadd <coughs> u wara l-ikla nibdew hawnhekk nerġgħu fis u nofs ta' wara l-offsinar.